il-vot ikun għada. Immorru issa għal punt li mis fuq l-agenda tagħna id-dibattitu konġunt fuq il-kwittanza tal-2013 illi jinkludi 52 rapporti. Nixtieq nilqa il-Sur da Silva Caldera, President tal-Orta tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea I won't read the names of all. Ministra noqot eh, naqra l-ismiet jew titoli tal-rapporti kollha xem 52 naħseb li tafuhom. Se nibda id-dibattitu billi ngħaddi l-kelma lil wieħed mill-rapporters is-Sinjura Grassel għal erba minuti. Sinjura Vice President, Sinjura President, il-President tal-Awdituri, tal-Qorti tal-Awdituri, kollegi napprezzaw ħafna il-presenza tagħkom fostna. Din nitkellmu fuq il-kwittanza tal-2013 l kummissjoni Ewropea Unjonista nista ir rapporti għab koxenza safja għandi bżonn appoġġ għal riżoluzzjoni. F'dak li qed ngħidu tal-Kumitat tal-Budget qed nitkellmu fuq l-amministrazzjoni l-amministrazzjoni dajfa fl-Istati Membri Dawn id-djufijiet huma identifikati fir-rapport tiegħi u jiena pala soluzzjoni nitlob li l-Kommissjoni eżis kollegi illi ma jdajfux dan il-rapport. Tidu tiftakru? In-nies illi qegħdin fil-kurituri u qegħdin jgħidu illi għandhom bżonn jaġixxu fisem il-kontribwenti. Għadin nipprovaw naraw il-lasijiet u eh, id-diġi agri wa fl-avangwarda ta' din ta' dan il-proċess. U il-ħlasijiet li fallu ħanajdu hekk m'għandhomx ikomplu u lekin saqsikom biex tiżguraw illi id-diġi agri u l-politika eh, reġjonali E, jiġu b'ċifri għal sistemi tal-kontroll tal-ġestjoni li wieħed jista' jafda fihom u mhux biss fuq l-Istitut tal-Awdituri. Jekk din tgħaddi, l-Komissjoni kollha bażi soda fl-Istati membri biex hekk ikonna riżultati aħjar u kontrolli imtejba. Dan huwa l-argument tiegħi. Id-dasappunt kbir tiegħi kien għax hija ħaġa tajba l kumitat jirrifjuta l-emendi tal-SND bħala maġġoranza, imma jiena nittama illi fil-penarja l-istess jiġri. Għax jekk le il-pożizzjoni tal-Kummissjoni tiġi mdajfa. Dak li nixtieq huwa ġestjoni li tkun ta' kulħadd u hemm biss żewġ paragrafi fuq l-għajnuna esterna u 40 sena fid-deżert miex ħaġa li nistgħu naċċettaw se jkollna nħallsu flus lir-refuġati. Imma l-każijiet ta' frodi huma każijiet ta' frodi anki għal kawżi tajbin jistħoq ilhom. U għalhekk qed nistennew iktar flus mill-budget u fejn hemm suppost naqis ta' 50 fil-mija. Attra bis-Sirjani u għalhekk għandna bżonn naraw dan it-test ta' kompromess u nkomplu eh, namlu rapport l kumitat jina neutrali. Jekk hemm bżonn inħallsu mela tajjeb, imma għanna bżon monitoraw l-ispejjeż, inneħħu l-ideoloġija u nres u argumenti sodi l-istess nistanat tal grupp ta' ġestjoni internazzjonali illi huwa rikonoxxut biss minn żewġ DGs bħala entitajiet skont il-liġi internazzjonali. Hemm ħafna nqas informazzjoni u informazzjoni żbaljata dan il-Parlament. Ħafna nies illi huma uffiċjali olja jew kienu ukoll huma inflessibbli. Mbagħad ishom eh, eh, il-aħmod dibattitu d-informazzjoni zbaljata din huwa l-ewwel dibattitu fuq il-kwittanza grazzi ħafna l-President tal-Qorti tal-Awdituri u sur Viċi President tal kummissjoni kif ukoll l-staff tal kummissjoni illi fuq din il-proċedura għamlu ħafna sforzi biex jaslu għal riżultati tajbin u iġbu għal mistaqsijiet tagħna nixtieq ukoll nirringrazzja l-Segretarjat illi għenu lil-Kumitat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 Qabel ma napprovaw il-kontijiet aħarin tal-Fond tal-Iżvilupp Ewropew, nistgħu naħsbu ftit dwar dan il-fond x'nistennew minnu. L-importanza tal-IDF sfortunatament tfakret riċentement e, waqt traġedja ġdida viċin Lampedusa wara din it-traġedja kien hemm diskussjoni mqanqla fuq l-azil u l-politika tal-azil u l-migrazzjoni u jista' jkun li ċertu elementi ma ġewx enfasizzati biżejjed iva huwa minnu li aħna nistennew li il-riżorsi limitati tal-IDF li jeradikaw il-sorsi eh, tal-faqar imma l-IDF ma jistax isolvi il-problemi kollha li jeżistu, imma dak li jista' jagħmel huwa li jipprova isolvi ċertu fenomena mhux mixtieqa, pereżempju, il-nies id disprat li qegħdin jippruvaw jaħarbu għal pajjiżi oħra. Issa dwar il-kwittanza hemm tal-inqas tliet raġunijiet għalfejn hija importanti din proċedura. L-ewwel net ejja nevalwaw kif ħadmet il-ħadem il-fond sissa, hemm bżonn nitalmu ċertu lezzjonijiet u neħdu ispirazzjoni minn lezzjonijiet. It-tieni net ejja nifissaw il-prioritajiet billi nikkunsidraw il-bidla fil-bżonnijiet tal-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw Tillet net, eja nħejju rakkomandazzjonijiet għal ħidma tal-ġejni tal-IDF fuq medda twila ta' żmien. Ovvjament, rakkomandazzjonijiet irridu jiġu mill-prinċipji ta' effettività u trasparenza. Aħna kellna ħafna esperjenza dwar b'dan din is-sistema ta' appoġġ u jiena naħseb li wasal iż-żmien li neħinsu minn ċertu stereotipi, pereżempju ir-riskju fil-pajjiżi li benefikaw. Aħna ħadna dawn ir-riski bħala ħaġa ovvja u kienu marbuta ma lista usa ta' eh, proġetti mingħajr ma kien hemm l-effett mxtieq. Hemm bżonn li nkunu nistgħu nidentifikaw in-nuqqasijiet u minkejja l-ammont kbir ta' appoġġ, is-sitwazzjoni f'ċertu każijiet xorta waħda ma kienieċ l-aħjar waħda. Għalhekk jiena qed nara li l-passi li jmiss huma eh, vitali. L-ewwel net ejja nevalwaw il-prijoritajiet strateġiċi, għan nifukaw fuq oqsma ewlenin biex nimplementaw proġetti ġodda li jappoġġaw l-imprenditorija, l-iżvilupp tal-infrastruttura jew kellha nindirizzaw sfidi tas-soċjetà urġenti. Hemm bżonn naqsu bil-kbir l-iżbalji li jsiru rridu nifukaw fuq il-prioritajiet tal-kontenut. Eh, nażlu il-lodot finanzjarji li ħajilħu l-għanijiet blaħjar blaħjar mod. Hemm bżonn li naraw il-kundizzjoni differenti fil-pajjiżi Ewropej u oħrajn. Ma nistgħux nifukaw biss fuq l-intermedjarji lokali. Hemm bżonn li nilħu bilanċ sensittiv bejn ir-raġunijiet ekonomiċi, politiċi u oħrajn sabiex nejnu għaliex aħna obbligati wkoll li nagħmlu monitoraġġ tal-effettività tal-dot finanzjarji. L-odot mill-IDF għandhom ikunu investiment bis-sens li waslu għal xaħġa l-ura u mux premju bxej. Hemm bżonn li konna prioritajiet trasparenti u effiċenti li u l-bżonnijiet reali u f'waqthom. Dan strument tajjeb jista' jwassal għal trasparenza aħjar. U l-aħħar imma mhux l-inqas l-IDF e għanda tiġi budgetata u b'dan il-mod biss nistgħu nassiguraw li l-lotjiet jingħataw mill-ewwel u fejn hemm bżonnhom. Nixtieq nesprimi ringrazzjament tiegħi wkoll għal ta' kooperazzjoni anke lill kollegi tiegħi kif ukoll il-ekka u l-Kummissjoni. Mr. Pagni, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Vice-Présidente. Grazie, ħafna President tal Eh, orti l-awdituri jina bħala rapporter għal kwittanza tal-2013 għal parlament l-ewwel lan huwa illi niżgura ruħi illi finanzi pubbliċi jew mill-kontribwenti jiġi eh, użat kif suppost fil-Parlament Ewropew jiena ġejt appoġġat mir-rapporter mix-shadow rapporter li eh, nixtieq nilqa' u li nixtieq nirringrazzja Eh, fid-daw tal-kriżi għandna bżonn ukoll nagħtu l-appoġġ tagħna liċ ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u nurhom li aħna kapaċi illi ntejbu fuq kull livell il-fila tal-xogħol eh, tal-Parlament fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Hemm bżonn il-Parlament jikompli dawn l-isforzi tiegħu biex inkunu nistaw ikonna ġestjoni aħjar tal-finanzi pubbliċi għaxem lokal titjib u għalek fil-rapport jgħaj nitlob illi sforzi addizzjonali isiru per eżempju tisħiħ tal-kontrolli fir reklutaċ tal-assistenti lokali, in numru ta' dawn l-assistenti lokali għal deputati minn xejn għal 43 u anki eh, 13% u 27 tal-likwidità għal dak li huma versamenti bankari fl-2013 u mbagħad it-tielet punt għat titjib biex meta jkun hemm l-istaff tal-informazzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 7 fil-2013 l videokonferenza rridu nippreferu minn flok dawn l-ispostamenti kollha u jiena ngħid li hemm bżonn imorru lilin minn hekk fil-parità fl-ugwaljanza u nqas ta' parità għal postijiet ta' responsabilità fl-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew għax nisa huma 29% biss ta' kapji tal-unità tal unità u eh, biss 34% ta' diretturi. U għalhekk biex ikunu nistgħu naslu għal ftejim eh, fuq l-envelop bejn il-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea biex nkunu nistgħu naqsmu l-ispejjeż ta' dawn il-kwamar tagħna u għalhekk eh, trasmissjoni u koll l-komitat pertinenti għal dak li huwa l-istatut tal-assistenti parlamentari akkreditati naħseb u koll hemm bżonn rikonoxxu il suċċess tal-amministrazzjoni tagħna u Għalhekk nixtieq ninqa l-implementazzjoni effettiva ħanajdu għek miżuri eh, eh, ta' transizjoni biex il-deputati ma' jkunux jistaw jgħamlu reklutaċ tal-familjari tagħhom u għalhekk nilqaw ukoll it-tnaqqis ta' 5% tal-spejjeż tal-vjaġġ deputati illi hekk kien hemm 4 miljuni ta' tfaddil eh, fl-2013 u ukoll dan it-tfaddil min-naħa tal-DG ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni 25 miljun euro fl-2013. it tnaqis tal-budget tal-televizjoni wkoll tal-Ewropa kif eh, għax kien hemm 5 miljuni fl-2014 u kol iż żida ta' videos ġew konsultati bejn 2012 u 2014 dawn il-videos kienu minn 53,000 eh, għal 40 530,000 għal 400,000 u għalek għanna bżon naħseb naraw l-effiċenza ta' diminuzzjoni ta' eh, dokumenti minn naħa tal-Parlament eh, lejn l-elettronika għax dan ukoll huwa tfaddil kbir. Eh, permezz tal-vot għada fil-plenari nas-sena appoġġa l-elementi u nitlob iktar trasparenza fil-ġestjoni tal-envelop ta' spej ġenerali minn naħa tad-deputati din hija emenda kofirmata mill-IPP kif ukoll il-SND appoġġat ukoll minn gruppi oħra l-iktar il-grupp tal-Alde tal-ICR u jina eh, kol nishtiq illi kunem messaċ tal-interess dawn il-membri una bħala rapporter nishtiq li kuna sede wahda l-Parlament Ewropew. U jina bħala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 Sur Komissar, Signor Kommissarju, President tal-Qorti tal-Awdituri, President, din hija għandi sitt minuti u diħa jkun l-itwal diskors tiegħi li qatt Imma għandna ħafna fuq xiex nitkellmu għaliex ħajkonna evalwazzjonijiet ta' kif l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-Aġenziji, edin jikkontrollaw il-finanzi tagħhom. U din hija xi ħaġa li tinteressa ħafna l minħalla it-taxxa fl-Ewropa. Fil-Kunsill Ewropew rridu nkonkludu darba u darbtej li il-Kunsill mhuwiex les li koopera mal-Parlament f'dan il-qasam. Il-Kunsill rrid jipparteċipa fil-proċedura tal-kwittanza annwali bħal istituzzjonijiet oħra u kulħadd e, irrid jiġi trattat bl-istess mod. U mhux bħalma jiġri fil-ktib ta' George Orwell Eh, f'Animal Farm fejn ċertu annimali huma ndaqs imma oħrajn huma aktar indaqs. U kieku din nitraduċuha fl-istituzzjonijiet Ewropej, annimal forsi li huwa iżjed indaqs jidher li huwa il-Kunsill. Da ma jistax ikun il-każ. Qabel kenna President Belġan tal-Kunsill eh, tal-Kunsill Ewropew u issa Pollak. U meta jitlaq segretar ġenerali ħajkun Danis. Ma nafx kif ħammorru l-affarijiet, aħna ma kenniex tweġibiet għall mistoqsijiet tagħna, ma kienx hawn tibdiliet, ma rċevejniex numru ta' dokumenti, pereżempju għal dak li għandu x'jaqsam il-binjiet tal-Kunsill. Il binjiet tal kunsill tal-ġustizzja il-proċedimenti jdumu wis. għanna bżon ta' bilanċ ġeografiku reali għaliex l-istati membri l-ġodda li naqdu mal-Unjoni Ewropea wara l-2004 jiġu trattati ta' eh, stati membri ta' tini klassi. Mux bis fl ġej manka U stati membri bħal Polonja ma jistawx jiġu trattati b'mod inferjuri. U l-ewwel net għandna inqas rappreżentanti biex nibdew minn hemm. Il-pożizzjonijiet li, li jimlew huma iżjed baxxi minn rappreżentanti ta' stati membri oħra. Issa dwar il-qorti tal-awdituri hemm bżonn li ntejbu il-kontrolli kwalitattivi tal-awditjar, hemm bżonn ta' aktar flessibilità. U rapport speċjali rrid jiġi mħejji Fuq li IES għanna numru kbir ta' pozizjonijiet ta' livell oli li jistaw ikunu soġġetti għal ċertu reviżjoni. Aħna rridu li il-proċess ta' taħit ta' deċiżjonijiet ikun simplifikat. Mhuwiex ċar x'inhuma ir-responsabiltajiet tal-rappreżentanti speċjali. U dejjem għanna bżon ta' bilanċ ġeografiku, ġifiri li niftħu l-bibien għal-stati membri il-ġodda l dak li huma l-pozizjonijiet. Issa dwar 32 aġenzija, l-istituzzjoni tal-innovazzjoni e teknoloġija għandha l-istess problema ta' sena li għaddit, u jina mux għat nara xibbitla eh, ta' kwalità għawek. Il-qorti tal-awdituri evalwaw li il-kwalità taċ ċertifikati ma kienx biżejjed u dan minkejja il-fatt li l-IT taw l-istruzzjonijiet rilevanti l kumpaniji Kontrolli ex ante mumiex effettivi u dan irridu najduh mod ċar u b'riżultat ta' dan li e IT sfortunatament kellhom jikkanċellaw ċertu ftejmiet. U ċertu flus kellhom jingħataw lura. Issa il-joint ventures pal Excel. Mod ġenerali nitkellem fuq Artemis u Jenjak. ġviri joint undertakings li saru permessa ta' Excel għalix dawn marġanalizzaw eh, il sem U il-problema weg bl-auditjar bil-kontrolli interni u l-implementazzjoni tal-budget. Issa fuq l-IMI, iġviri l-qasam mediku, Għattini sena, wara xurxin, hemm problemi bir-rata tal-iżbalji li hija aktar minn 2%. Jiena nittama li din il-kwittanza ħatkun sinjal li jintbat lil min ħallas taxxa ċittadini tagħna. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Vistisen għal erba' minuti. Grazzi. U jiena nixtieq nirringrazzja lil qorti tal-awdituri għaliex qed iġalna naħdmu eh, iżejjed qed tagħtina l-overtime hawnhekk f'dan il-52 rapport. Jiena għandi żewġ rapporti tiegħi. Ġvi għandi ħafna xinajt nispera li taħfruli. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporters u shadow rapporters kollha kemm huma għall-ħidma tajba ħafna tagħhom. Aħna eżaminajna mill-viċin mod partikolari l budget tal-Kummissjoni u jina naħseb li kena opinjoni aktar oġġettiva wek u naħseb dan juri mod ġdid kif nistaw naħdmu. U dan fil-komitat u jina nittama li dini ħatkun l-istess direzzjoni li ħatiħu l-kamra meta nivvotaw għada. Issa meta naraw loqsma kollha li eżaminajna, Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall approċċ kostruttiv fil-grupp tiegħi aħna grati ħafna għal fatt li ħafna mill-opinjonijiet tagħna ġew inklużi fir-rapport ta' ħankunu qegħdin nivvotaw fuq għada. U aħna nittamaw li f'dawk loqsma fejn insemmu nsemmu ċertu problemi nkunu nistaw naddu bil-votazzjoni dan ħalli nuru eh, li il-kontrolli budgetari jiġu konsidrati bis-serjetà hawnhekk ma li dawn l-affarijiet nieħduhom bis-serjetà u nibatu dan il-messaġġ. Issa dwar ir-żewġ rapporti tiegħi jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni tagħhom fuq rapport ta' Cesar ma tanċem niddiskutu, ma tanċem problemi u jina naqbel mal-grupp għawek fil-parlament li hos li għandhom bżon jina ta' l-kwittanza issa dwar il-rapport ITER jina kiku kont niħu gost li kiku jkonna proċess aħjar ta' negozjati. Iġviri nishtiq li l-proċedura mxiet naqra aħjar imma jina grat lil grupp ALDE tal-li zammew ma l-opinjoni tijaj fuqa u nittama li l-PPE xorta wahda jazlu li jizaminaw il-garanziju u l-spiegazzjonijiet brabta ma ITER. Issa bħala kumment nishtiq inżid li kultant fil-parlament Għana nieħdu perspettiva politika ħafna fuq il-kwittanza meta fil-fatt qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni ta' teknika ta' budget fil-waqt li fiter m'hemmx biżejjed konsistenza biex insolvu dawk il-kwistjonijiet li ma jġbunniex minn aspett politiku meta mqabbel ma dawk li aħna naqblu magħhom politikament. Iżda bħala kumitat tal-kontroll tal-budget l-għana u li u għandu jkun li nassiguraw li il-flus ta' minħallas it-taxxa jitħallas kif suppost u jitħallas u jiġi użat skont il-ftejmit li d-deġa hemm u l-deċiżjonijiet li jkunu ittieħdu ġbi aħna m'għandniex nġildu fuq id-distribuzzjoni tal-budget għanna nġildu fuq kif għanqasmu l-budget, meta nkunu għedin nfasluħ, mux wara, meta nkunu edin nikontrollaw, tox defendi il-proġetti personali li t-preferi. Sfortunatament għadna t-naraw li il-Kummissjoni għada l-fuq mit-2 fil-100 tal- ġbir pala limitu minimu u jina għalek ma nistax nivota favur kwittanza għal kummissjoni imma nittamaw li dan il-rapport mux ħajġi amendat naħseb li u approċ tajab ħafna xtaqna nastu aktar li l-in imma e, bħala kompromess l-estin naċċettaw. Grazzi ħafna. Ministru Reyes jakkuventu din parta konsilli. Issa, is-sur Reyes mill-Kunsil. Sur President, Vice President uh, Georgieva, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, President tal-Orti tal-Awdituri, Signuri. Fit-23 ta' frar jina kelli l-unur li prezenta rakkomandazzjoni tal-Kunsil eh, tal-kwittanza li għandha tingħata l-Kummissjoni dwar il-budget tal-2013. Fit-23 ta' Marzu l-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju eh, deċidew li jagħtu lill-Kummissjoni l-kwittanza għal dak il-budget. Il-votazzjoni fil-plenarja ħassir għada u naħseb ħadd rifletti l-votazzjoni tal-Kumitat. Etniħu gost nara li l-Parlament Ewropew u l-Kunsil fuq din il-kwistjoni importanti ħafna huma tal-istess opinjoni u opinjoni unanima. Il-Parlament Ewropew fl-abbozz ta' riżoluzzjoni inkluda numru ta' riservi dwar il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Anka l-Kunsil fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu indika li hemm numru ta' nuqqasijiet li għandhom jiġu meluba. Il-Kunsil mħasseb dwar l-iżbalji kbar f'numru ta' pagamenti li laħqu 4.7 fl-2013 il-materjalità, eh, il-limitu minimu materjali ta' 2% inqabes sew u il-Konsilli dispieċeħ li s-sistemi ta' monitoraċ u kontroll jassiguraw biss parzjalment il-leġittimità u l-effettività ta' dawn il-pagamenti u li f'ħafna każijiet l-autoritajiet tal-Istati membri kellhom biżejjed informazzjoni sabiex jtejbu u jirranġaw dawn l-iżbalji fl-istess ħin il-Kunsill qed iżomm f'moħħu li l-ammont stimat ta' zbalji ħata tal-qorti tal-awdituri ma jfissirx li hemm frodi fl-użu tal-rizorsi u l-ħela tal-rizorsi u il-Kunsill anzi japprezza l-isforzi kollha li saru mill-Kummissjoni u l istati membri sabiex jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri ta' snin ta' qabel ħana napprezzaw anka iżjed li dan sar taħt iċ-ċirkostanzi meta il-ħlasijiet żdiedu Meta r-rizorsi huma limitati huwa ċar li d-disciplina budgetarja u l-użu effiċenti tar rizorsi għandhom ikunu punt kruċjali u punt ta' enfasi. Il-ġestjoni korretta finanzjarja hija importanti mhux biss minn perspettiva tal-opinjoni pubblika li jfisser li għandna obbligu legali nimplementaw il-budget tal-Unjoni Ewropea skont ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Il-partijiet kollha involuti fil-ġestjoni tal-fondi Ewropej kif ukoll l-istati membri iridu jerfaw responsabilità tagħhom. Il-Kunsil ħeġġeġ il-Kummissjoni Stati Membri li anka fil-ġejjeni it-tejbu l-effettività tas sistema ta' ġestjoni u kontroll sabiex nassiguraw li dawn il-kontrolli jkunu bilanċati. Sabiex niksbu ħarsin sħiħ tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, importanti nieħdu miżuri korrettivi fil-ħin. Fl-ħarnet nixtieq nindirizza il-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu għal-ġestjoni tal-budget Dwar dan il-Kunsill jemmen li hemm bżonn li kunem eh, informazzjoni komprensiva u fwaqta u sħiħa dwar il-bżonni ta' proprazzjoni, u għalhekk aħna nitolbu l-Kummissjoni li tatina dbassir kredibbli tal-bżonnijiet kemm fuq medda qasir u medda twila ta' żmien. Sinjuri, aħna sabdejna bdejna il-qafas annwali finanzjarju. U dwar il-periodu ta' programmar il-ġdid, il-Kummissjoni, il konsillu u l-Parlament Ewropew għandhom jagħtu attenzjoni partikolari sabiex joħolqu għafas legali bbażat fuq ir-riżultati. U din hija opportunità tajba ħafna għalina il-kol sabiex niksbu użu aħjar u aktar effettiv ta' rizorsi tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament il-Kunsill huwa konxu li effett pozittiv immedjat ta' dawn l-elementi mhux possibbli ma fir-rakkomandazzjonijiet tagħna qed nħeġġu l-Kummissjoni sabiex jirrapportaw fil-ħin u mod regolari dwar ir-riżultati li kisbu sabiex din l-informazzjoni tkun tista' tintuża meta jkollna diskussjonijiet tal-budget annwal multjanwal li jmiss aħna lest li parteċipaw bisħif id-diskussjonijiet kollha biex naraw kif il-ġejjin inkunu nistgħu intejbu l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, membri onorevoli, grazzi tal-attenzjoni. Xi oroga kumpe donna pe Giorgieva. comisar pe salut ku plăcere. Nadja sa mikrofonu l-komissarju Georgieva. Rapporteurs. Rapporteurs. Rice, President Caldeira, membri onorevoli tal-Parlament, aħna minn sabu għawnek fuq kwestjon importantissima l-proċedura ta' kwittanza tal-Unjoni Ewropea din bdiet f'Novembru bir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri u għaddiet minn diskussjonijiet importanti Minnaħa tal-Kummissjoni nixtieq ngħid il l-kwistanza għalina hija kwestjoni serja ħafna. Nħduha bis-serjetà meta nikkomunikaw lil din il-Kamra meta jiġu indirizzati mistoqsijiet lill kummissjoni naħduha bis-serjetà fuq livell politiku mal-kummissarji l-oħra fil-kolleġġ fid-dialogu hawnhekk skambju ta' opinjonijiet mal komitat ta' kontrol budgetarju kif ukoll fuq livell tekniku. Aħna nifmu il-vot tal-Konsil u l-vot fuq il komitat ta' kontrol budgetarju biex jagħtu l-kwittanza lill kummissjoni għal 2013 bħala inkoraġġament inkoraġġament lilna u lil personal tagħna u nirringrazzakom ta' dan it-tama li r rakkomandazzjoni tagħna tiġi konfermata għada bil-votazzjoni għal kummissjoni li l-implementazzjoni budgetarja hija mibnija fuq blokok differenti, it-fassil ta' sistemi ta' kontroll, l-azla tal-proġetti, il-publikazzjoni tal-appalti, il-firmar tal-kontratti, il-verifika tal-beta tal ħlasijiet u trasferiment ta' bosta eluf ta' ħlasijiet. Dan kollu u parti minn proċess plurianwali u muster jintem għada minkejja il-nittama li l-kontijiet tal-2013 jistaw u sal rapport li qabel ma kena rapport tal-qorti tal auditori li għat istampa ċara elementi pozittivi il kontijiet ġew iffirmati għal seba snin konsekutivi u l-qorti konkludiet il-tħol tal-Unjoni Ewropea u il-talbit kollha kienu ħilsa minn żbalji materjali u anki il-żieda kienet ta' 4.7% l-2013 ta' qabla ma' 4.6% għal l-2012. Irridu naraw fejn nistgħu nagħmlu iżjed u fejn nistgħu nagħmlu aħjar. Irridu naġixxu aħjar a bażi tal- regoli li għana ġestjoni komuni kif ukoll fi rigward tal-koezjoni, il-kontroll separat minn autoritajiet differenti fl-istati membri biex naraw l iżbalji b'mod bikri sabiex dawn jiġu ndirizzati mill-aktar fis possibbli u ma naslux f'punt fejn ikun hemm waqfien tal-ħelasijiet aħna minnaħa tal-Kummissjoni l-ewwel qabel kollox għandna bħala mira il-protezzjoni tal-budget mill-frodi. Aħna diskutejna il-lum il-rapport dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew u hija parti minn sistema li rridu nibnu li tippermettilna illi nwaqfu il-frodi biex din nwaqfhom li teffettwa l-budget tagħna nistaw iżda nkomplu ntejbu il-mod ta' kif inħarsu flejjes il-kontribuenti ta' taxxa nisħaq illi fil-Kummissjoni Juncker qegħdin nifukaw fuq erba punti kritiċi l-ewwel ness l-simplifikar ta' regoli li jsiru zjed faċli biex tifhimhom iżjed faċli biex timplementom u tikkontrollhom regoli żjed sempliċi jfissru inqas balli. Ħankomplu din is-sena nissuktaw ħidma illi mbdiet preċedentement se nippreżenta scoreboards ta' amministrazzjoni simplifikata biex nurikom xint leħa u xfadlenna namlu. Simplifikazzjoni hija importanti għattini mira tagħna. It-titjib tal-effettività tan-nefqa għas sistemi ta' implementazzjoni u ġestjoni nof u bejn 2 u 7% tal-nefqa fuq kontrolli Din hija l-ispiża tagħna l-kontrolli, aħna rridu kontrolli effettivi, aħna rridu l-aħjar użu tal-flejes tal-kontribwenti tat-taxxa u għal dan it-tielet element u il- titjib tal-informazzjoni speċjalment dik li nġbru mill-istati membri sabiex nizguraw illi aħna qegħdin napplikaw l-iktar rekomandazzjonijiet tajbin tal-qorti ġifiri is-single audit m'għandekx għalfejn tagħmel audizjar ulterjuri meta diġa għandek wieħed tajjeb. Iżda biex ikonna awditjar tajjeb għandna bżonn ta' informazzjoni tajba. Id-dikjarazzjonijiet nazzjonali huma importanti u nittama' għaw nirċivu ktar minn dawn. Ir-raba punt importanti li rridu nikkonsidraw hija n-natura multianwali ta' dan il-proċess u titjib tal-kapacità tagħna ħana qegħdin Dawn l-aħħar snin naraw medja ta' 2.2% tiswijiet għal ħlasijiet. Aħna rridu ngħidu li fl-2013 bdejna 265 każ b'valur ta' 5 biljun euro. Aħna aħna issa fil-perspettiva finanzjarja multianwali l-ġdida Iva dan smajtos sanke mill-ministru irridu nifokaw anki iżjed fuq dak illi niksbu minn flus il-kontributi tat-taxxa il-performance reserve il-saħħa tal-budget kemm nistgħu niksbu iktar minna l-użu ta' kondizjonalitajiet makroekonomiċi dawn huma kollha blokok li nistgħu nibnu fuqhom sabiex inwasslu budget li wassal riżultati. Aħna impenjajna ruħna għal budget li wassal riżultati bħala parti mill-programm ta' ħidma tagħna aħna ħraqanin għal performance budgeting il ħaj permettinna l-koll nimxu il e, direzzjoni. Jina forsi biss il-limitu tal-ħin, iskużaru ħej ta' dan, iżda nixtieq nikkonkludi bimpen sinċir għal-ħidma mal-istituzzjonijiet, mal-Konsil, mal-Parlament, mal-Qorti tal-Awdituri sabiex jirnexxilna naraw li ċittadini jkunu gburin bil-ħidma li nwettqu għal-jom. Xiakum mam serrok per. Grazzi kommissarju, naddu issa l-mikrofonu l-Silva Caldeira l-Ortis Rauditu. Membri onorevoli, President, Vici President Giorgeva. Nisun ringrazzja l-Parlament tal-li tani l-opportunità najt kemtejn fuq dan is-suġġett dibattitu ta' sew importanti il-ħajjala eh, il-kwittanza s-sena 2013. Nixtieq nifraħ li rapporters kollha għal rapporti tagħhom mod partikolari l-Kumitat għal kontroll Baġitarju. Huwa tassew tajjeb u ta' pjaċir għalina fil-qorti tal-awdituri daw kollha jaħdmu hemm illi naraw użu estensiv tal-ħidma illi saret f'dan il-qasam minn ħatana. Bħala l-aħħar sena tal-sena ta' fiq tal-programm ta' fiq il-sena 2013 segwit ix-xejri ta' snin preċedenti. Il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea u ma ta' ministri fuqom dan kummissar Giorgeva saħqitu bitċar ma dan kollu wisq lasijiet minkejja li ġew reġistrati b'mod tajjeb u jinsabu fir-reġistri b'mod korrett ma kellhomx isiru illa ma leħqux il-kondizzjonijiet għal ħlas dan huwa qasam li rridu naħdmu fuq li xamlok lokal titjib flimkien mal-verifiċi ta' accountability għall-Unjoni Ewropea għal dawk li huma responsabbli fuq l-ewwel livell illi nkunu ċerti li hemm sistemi effettivi għan-nefqa. Disponibbli għal dastant jista' jsir iżjed minn ħadd tal-awtoritajiet tal-istati membri li huma responsabbli għal dawn il-kontrolli ta' ġestjoni il għaliex hemm informazzjoni disponibbli diġà biex niżguraw illi il-ħlasijiet ikunu konformi 100% mar-regoli. Il-Komissjoni Ewropea tista' it-tejjeb il-reportar taħaf il livell ta' Unjoni Ewropea fuq l-istima tal-izbalji, l-korrezzjonijiet finanzjari u l-irkupru. Dawn huma żewġ elementi fejn nemnu li jista' jsir titjib. Madana kollu il-bżon li ta' min jafas fuqu u it tip għall-informazzjoni għal-riżultati li ksibna. Din hija problema ta' sistema budgetarja tal-Unjoni Ewropea. Irridu natu iżjed kas li riżultati li xilna nilħu bħala Unjoni Ewropea. Dan huwa messaġġ importanti, l-iktar messaġġ singolu illi nixtieq nisħaq fuqu Dan huwa partikolarment importanti ċala darba għan din nibdew issa periodu finanzjarju multjanwali ġdid għanna sistemi ġodda għal bejn 2014 u l-2020. Din hija ġdid opportunità ġdida biex dawn il-problemi nsewwhom għom sam il-punt ta' tluq biex il-katina ta' accountability titjieb u nasab li f'dan il-kontest għanna niddiskutu il-pjaniet tal-Komissjoni Ewropea għal kultura ta' performance fil-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Din il-kultura li għanna nraw għanda tkun imsaħħa anke mill-ġestjoni finanzjarja fuq il-livelli kollha biex tasem il-riżultati. Irrid ikun hemm miri mażula u inċentivi biex dawn jintlaħqu Bħala nota konklużjoni sur President nixtieq ngħid illi din il-Kamra ħadet nota tar-rapporti fir-rapporti tagħha tal dokumentazzjoni tagħna fuq il-kwittanza tal-2013 anki fuq il-trasparenza u responsabilta għal strumenti finanzjarji fostom dawk illi edinem biex jiksbu investiment. Din hija kwistjoni illi sħaqna fl-opinjoni tagħna fuq il-pjan Juncker. Sur President, membri onorevoli, l-Unjoni Ewropea ma tistax illi il-riżultati jkunu ħsieb sekondarji għandhom ikunu fil-qalba tal-ħsieb tal-Unjoni Ewropea għal dastan taħna ħerqanin inkomplu naħdmu mal-istituzzjoni taħkom ma' dan il-Parlament sabiex naraw li jsir l-ħjerużu possibbli mill fondi tal-Unjoni Ewropea biex waslu ħjar riżultati ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Silva Grazzi ħafna. l Silva Caldeira naddu issa il-mikrofonu lill kollegi fissam il-komitati. il biċċa kbira tal-kollegi għandhom minuta nitlobkom tlobkom iżommu mal-ħin. Is-sur hija tal-maki għal Komitat tal-Affarijiet baranin. Haluan ottaa esille kaksi asiaa. Iva, fissam il-Kommissjoni tal-Affarijiet Barranin nisħaf u żewġ punti. L-effiċjenza minn naħa ta' nefqa u id-dispożizzjonijiet biex niproduċu ekonomija fuq il-livell Ewropew nazzjonali frankar fuq livell Ewropew nazzjonali aħna rridu inkunu nafu kull euro fejn mar aħna rridu nkunu żed effettivi fil-ġestjoni tal-flus hemm ċerta servizzi illi rridu namlu outsourcing tagħhom din hija possibilità illi ta' min jarbilha Irridu nirrikonoxxu wkoll li hemm ċerta diffikultajiet li ta' min jindirizzhom fosthom xieħut minn l-istati membri għandhom numru ola ta' ħaddiema għal-popolazzjoni tagħhom minn ċerta stati oħrajn u minnu wkoll illi n numru tan-nisa mhux oli biżejjed iżda smajna impenni illi ħajsir titjib fuq dan mikel ma sarux u ma sarfux bizzejt f'riżultati. Is-Sur Noiser, grazzi Sur President, President tal-Kunst. President tal-Parlament, Viċi President tal-Kommissjoni. Mela dwar l lajnuna umanitarja il-kamp ta' rifugġati tindu fl-Alġerija. Nibsa illi il-budget ħajnqata għal dan il-kamp il-Kumitat ta' Kontroll Budgetarju qegħdin jaraw Inaħna qegħdin naraw monitorat il-miżuri li ġew implementati irridu jkunu verifikati aħna għedin naraw problema bejn l-Alġerija u l marokk u għal-dastant il-flus illi jaslu tindof mux dejjem jaslu direttament. U emen nittamma li ħajan nirflettu dan fil-votazzjoni ta' għada. Sur President, il-Komitat ta' kommerċ Aħna nafu il-rata naqset tal-2013 minkejja illi 29 mill l-avvenimenti ġew studjati kellhom żbalji jew ksur tal-proċedura punti illi issemmew mill-awdituri naħseb li huwa essenzjali illi il-punti li rċevejna minnaħat tal-qorti tal-awdituri dwar il-trattament preferenzjali jieġi rifless fin-negozjati aħna irridu illi kolna evalwazzjoni komprensiva minnaħat tal-Kommissjoni aħna nappoġġaw il-suġġermenti tal-qorti tal-awdituri illi irridu nevitaw l-iżbalji kontrolli ex ante u ex post. Xieħut minn dawn jaqaw anki taħt responsabilità tal-Istati Membru da stant huma huma li għandhom jieħdu azzjoni aħna nemmnu l-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea jrid jittejjeb sabiex niżguraw kooperazzjoni aħjar fost il-bosta atturi sabiex ikonna b'baġġet aħjar. Naddu issa reprezentanta li ikon għal-minuta. Grazzi President, membri onorevoli. Mela trattajna bost elementi il-korpi ta' monitorat ċina u koll nishtiqnaħt il-kontribut tijaj biex jina u koll nisħaq fuq regoli ta' implementazzjoni uniformi għall-Unjoni Ewropea u nevitaw suq finanzjarju imfarrak fl-Unjoni Ewropea. Aħna kritikajna il-tlet korpi ta' monitoraċ jinsabu f'qafas ta' direttivi. Aħna bħala leġislaturi xridna oriġinarjament jiena nittama illi nista' nitlob lil dawn il-korpi ta' monitoraġġ biex iżommu mal-ambitu mażul mill-leġislaturi dan huwa l-interess tagħna lkoll aħna grati il-kommenti ta' ekon jistaw jiġu jirċivu l appoġġ għadda fil-votazzjoni. Grazzi. Naddu issa l-Onorevoli Harkin mill-Kumitat tal u l-Affarijiet Soċjali. Grazzi Sor President, jien ixtieq ringrazzja l-rapporter il-Soċjanaski tal-li konsidra l-biċċa bira ta' suġġerimenti tiegħi dwar l-erba' aġenziji taħt l-ambitu tagħna il-fostom l-organizzazzjoni tat taħriġ, eccetera. Hemm ħafna punti dwar il-prevenzjoni tal-konflitt ta' interess minn dan il-lat ħafna progress u rigward tal-awditjar intet ir-rakkomandazzjonijiet interni jew tlastew jew mixin skont l-iskeda sar anki progress tajjeb fi rigward tal-implementazzjoni tal-approċċ tal-Kommissjoni fuq l-Aġenzija Deċentralizzati tal-Unjoni Ewropea illi għandhom jgħinu fil anke l-kultura ta' performance palma għal sur kadejra. Nixtin l ħarnet il-fat li rapport tal-auditori wera naqa tal-rata tal-izbal minn fil-qasam tana minn 3.2% l-2012 u 8.3% il huwa tieni l-inqas fost l-osma kollha importanti ngħidu il-nittamaw li titjib jistokta. Eh, domnu la via Grazzi ħafna l-sur Lavija mill-Kumitat tal-Ambjent. Grazzi Sur President, fissa il kumitat tal-Ambjent, nishtiq nisħa dwar il-kwittanza tal-2013 fuq il-ħames aġenziji li għaw taħt il-kompetenza tagħna in ġenerali kemm għall-implementazzjoni kif ukoll għall- -implementazzjoni, kif ukoll għal ġestjoni tajba tal-rizorsi li hemm dispożizzjoni tal-Aġenzija fl-opinjoni l-opinjoni nija waħda pozittiva. Aħna xfa għall-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent tajn opinjoni pozittiva għal fatt li l-Aġenzija għandha strateġija globali għal ġestjoni l-prevenzjoni tal-konflitti ta' interess għallef saħna napprezzaw l-isforzi li saru għal-ġestjoni u l-prevenzjoni tal-konflitti ta' interessa biex nħarsu l-indipendenza u trasparenza fl-osma kollu operattivi ta' din l-autorità kemm għal-personal estern kif ukoll dak intern. U għas-CDC aħna l-għajna b'favur l-isforzi li saru mill-ċentru sabiex jitlestew l-inizjattivi li mbdew mill-evalwazzjoni preċedenti tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi. Domnul Pirinski din partea Comisiei pentru Transport, 2. Grazie, Hafna, sur Pirinski. Eh, zewċ minuti. President, eh, kollegi, il-Komitat ta' Tran jilqa l-rata implementazzjoni ola għal mobilità u trasport u il-fat ratata rata ta' zbal huwa inqas minn 2% għal biċċerbet tal-programmi maħna mħassbin li għal riċerka ir-rata ta' zbal huwa iktar minn 2% u f'konformità ma' regoli ta' xiri pubbliku dan jibqa' problema kbira. E, fil-daw ta' trasparenza aħna nħossu li kummissjoni trid tippubblika lista ta' kull sena ta' proġetti ta' trasport kofinanzati mill-Unjoni bl-ammonti ta' finanzjament eżatti għal kull proġett u importanti ħafna li żguraw li jkun hemm sinerġija u koordinazzjoni f'saħħithom bejn sorsi differenti ta' finanzjament komunitarju biex nevetaw Eh, duplikazzjoni tax xogħol u nigarantixxu l-użu effiċenti u effettiv tagħhom. Sur President, sfortunatament hemm bżonn ngħid illi xi ftit mit-test f'dan il- appost ta' risoluzzjoni tal-kwittanza huwa wieħed li mistajt jista' jikkritikah. Per eżempju, l-eżempji li hemm u l-valutazzjonijiet u miex neutrali. Dan it-tip ta' approċ miex xi ħaġa eh, illi eh, hija favur biss l-euroxettiċi imma tapplika wkoll għal Bulgarija u għal stati membri minn nofsinar u mill-vanti u d-dejta minn dawn il-pajjiżi jimplikaw illi il-mod kif huma jassorbu il-fondi Ewropej huwa biss xetru ta' żbalji, fjaski, fallimenti u m'hemmx miktub fejn hemm progress. Ġew eh, forsi ignorat deliberatament u għalhekk aħna namlu l-oppost. Hemm bżonn iċ-ċittadini tagħna jkollhom approċċ objettiv u bilanċat dan l-approċċ tal-Soċjalisti Demokratiċi. Mhux bħal Sinjura Gressle ankina minix disappuntat 100% s-Sinjura Gresla xappoġġat 12 tal-emendi tana. Grazzi ħafna s-Sinjura Mihajlova għal-minuta. Grazzi ħafna uh, President, Sinjura Viċi President tal-Kommissjoni, President tal orti tal-awdituri na parteċipajt, jo għat niparteċipa pjuttos rintabattitu tal-lum fuq il-kwittanza tal-2013 bħala President tal-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali u rapporter tal-proċediment. Jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Gressle ta' rapport fokalizzat u dettaljat u preċiż tagħha nixtieq ngħid hawnhekk jiena kuntenta ħafna li xi ħud mill-proposti tal-Kumitat Reġisabu posthom postom dan ir-rapport. Dak li huwa importanti għalina għalina huwa li niffokaw fuq il-ħolqien ta' kultura għabbażi ta' riżultat tal performance l effettività u l effiċjenza u l-impatt tal-politika ta' koesjon. Aħna kontenti ħafna qed naraw l-Qorti tal-Awdituri u l-Kummissjoni Ewropea u koll jaħsbuha bħalna. Nixtieq nattir l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi il-ħlasijiet li ma jkomplux forsi se jkunu kontraproducenti. Grazzi ħafna. Issa mill-Komitat Agri Missur Jar. Grazzi ħafna, President. Jiena pozzajt l-opinjoni mill-Komitat tiegħi tal-Agri u rajna ir-rakkomandazzjoni tal-qorti tal-awdituri u ħassejna li għanna bżonn dottawa ma xandom impatt dirett fuq ix-xogħol politiku tagħna. Tlet kommenti malajr malajr. Mixtieq li konna sistema maquda ta' identifikazzjoni ta' żball tal rata tal żballi bejn il-Komissjoni u l-Ordi tal-Awdituri għax ir-rati tal-iżballi mhumiex l-istess. L-iżballi huma eh, mhumiex l-istess, hemm konfużjoni politika mħabba fek. Tieni kumment, rata ta' żball a CAP Pi naseb nistaw eh, najt li forsi dan huwa mħabba politika li hija burokratika għall-aħħar eh, ċerti eh, zballi huma mħabba sistema ma xuħut minħabba l-użu li għamlu l-utenti u ma nafux lanqas l-informazzjoni kemm jaffitabli dik ġejja mill-Istati Membri, ħassejna li kien hemm 76 każ fl-2013 il-kellim Eh, ma jistax ikun bitkellem ma' xi president tal-kelma li ħadd ieħor, sur President, jiena nixtieq nfakkar ir rol importanti ħafna tal- komissjoni ta' sajt għal kontroll eh, tajjeb tal eh, pak kif ukoll dak li adottajna dal-ħodu. L-Aġenzija ehm, kisbet Eh, kriterji tajbin ta' sorveljanza mill-bidu tagħha u tigarantix l-implementazzjoni ta' attivitajiet ta' kontroll fi stati membri kollina sodisfatt mill dak li qalet il-korti orti tal-awdituri fuq ir-rati annwali tal-Aġenzija għall-operat fl-2013 u nixtieq nifraħ ukoll il-Kummissjoni tal-Impenn Eh, kif ukoll eżekuzzjoni tajba ta' krediti ta' 44% u nixtieq ukoll nifra minħabba l-konsum ta' krediti brata ta' eżekuzzjoni ta' 90% u għalhekk minħabba li jiena rapportera dan il-Kumitat tas-Sajt aħna rridu nagħtu l-kwitanza għal direttur tal-Aġenzija Ewropea tas-Sajt. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa mill kumitat ta' Kultura il-sur Maura Barandaranjan. Grazzi ħafna, President, nishtiq najt, eh, nishtiq nara fil-rikonoxxu b'satisfazzjon illi għaddik li għakwitanza tal-2013 l-Erasmus Plus kif ukoll l-Europa Kreativa l-2013 koll għattu 100% imma brabta ma' programmi oħra ta' eh, tal-Komissjoni fuq il-Kultura nara il-ċittadini l-Europa ċittadini u rabta diretta bejn il-Komissjoni Ewropea ta' ċittadinanza u e, talbit li kienem ma drittijiet ta' drittijiet ċivili fej kienem tnaqis kbir u għalek nishtiq insemmi illi għadak li huwa l-Eurobarometer fuq l-aċċess għal kultura u jara b'ħassib kif daw il-Franzi pubbliċi li ma destinati għal salvagwardja l-promozzjoni tal-patrimonju kulturali qed jara illi tuqetna eh, is fuq livell Ewropew u għalhekk huwa neċessarju li nsaħħu l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea li huma destinati biex jappoġġaw l-aġenda tal-Ewropa lejn il-kultura. Grazzi ħafna lilek, grazzi. Issa mill-Komitat Libe is-Sinjura Guillaume, grazzi ħafna President il qorti tal-awdituri kemet fuq eh, dissa aġenziji li mrfalt responsabilità tal-Komitat Libe. L-kwitanza mhux dejjem ta' minna deliri bil-ferħ, imma għandha importanza politika ħafna u għalhekk kien hemm ħafna aġenziji li ġew ehm, oħrqin eh, taħt dan il-Kumitat eh, Libe, però l-baġit huwa pjuttost dajjef u għalhekk ir-riskju tal-reputazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea x'aġenzija għandhom ħafna viżibilità fl-Istati Membri u għandhom influenza kbira ħafna fuq il-politiki, fuq it-teħid ta' deċiżjoni implementazzjoni tal-proġetti setturi li huma delikati ħafna u sensitivi ħafna għal ħajta kuljum ta' ċittadini tagħna u għalhekk għall-baġits tal-entitajiet kollha li huma taħt il-Kumitat libe il-bilanċ huwa tajjeb għax hemm titjib fuq il-kritika u l-kummenti meta mqabel ma' sena ta' qabel ma hemm bżonn inħeġġu l-aġenziji biex itejbu l-operat tagħhom il-perifikazzjoni baġitarja, trasparenza tal-funzjonament baġitarju tagħhom kif ukoll l-użu ottimu tal-baġit tagħhom. Grazzi ħafna. Mulsumim. Pentru Komisja Fissem issa nixtieq nagħti l Snjura Garcia Perez għal minuta komitata PEM. Grazzi ħafna President pala prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk di tkun priorità fil-politiki kollha tagħna u speċjalment dak li huwa l-budget u għalhekk nitkellmu fuq hawnhekk fuq dettijiet ta' nisa u wilna ngħidu e, fuq il-fatt li hemm bżonn ta' studji ta' impatt biex naraw kif l-implementazzjoni ta' dawn il-programm individwalment tal-Unjoni Ewropea ikollhom l-effett ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġil fl-Unjoni Ewropea. Fl-istrumenti kollha li għandna fis-seħħ u l-politiki kollha u programmi kollha tal-koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, kif ukoll programmi kollha li kollaboraw ma' aġenziji illi jaħdmu f'dan is-settur u għalhekk aħna naraw b'mod pożittiv ħafna l-implementazzjoni baċitarja tal-Istitut Ewropew ta' Ugwaljanza tal-Ġenru li wkoll bżonn jagħti tkuħ imbottatura u ntejbuh biex hekk inkunu nistaw natuh iktar possibilità biex ikun hemm studju f'dan il-kontest. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa immorru għal gruppi politiċi is-sur Piper għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. jina biddilt posti għawne, grazzi ħafna Signora Gressle, grazzi l-Komissar identifikajtu eżatt eżatt il-punti li inti kiku kontressat bax konti rapporter fil-passat biex ek ikonna iktar responsabilta għal dak li jtiġi fl-istati membri u din ikunem monitoraċ tal-ħlasijiet. Il-Komissjoni bżon tkun ċara fuq it-tip ta' informazzjoni li qed tibbaża l-valutazzjoni tagħha mal-Istat Membri u bżon titratta mal-Istat Membri li għandhom problemi. Minflok timponi biss eh, regoli iktar b'saħħithom jew stretti fuq l-Istati Membri fuq il-paġit hemm ħafna punti pożittivi, il-ġestjoni, tfaddil, eh, ma' bżon ta' iktar trasparenza għal dak li huwa l-istaff u l-ispiża tal-istaff hemm xi rapporti b'ċerti skadenzi imma hemm ukoll spejjeż għal xi ħud mill-proġetti futuri tagħna li nistgħu eh, nirriveduhom. Għandna bżonn jkun hemm ġestjoni effiċenti għax iċ-ċittadini tal-Ewropa hekk jistennew minna din hija responsabilità politika tagħna. Grazzi is njura Ajala Sender għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq eh, fil-presenza tal-President eh, eh, Silva Caldera fuq il-kwitanza proċediment illi għatem biex iżgura li kontrupenti li l-budget Ewropew jkun jista jiġi operat mod so u korret. U għalek napprezza l-presenza ta' Sinjur Riers tal-Kunsil anki naraw ukoll ir-ruoli eh, distinti fuq il-kwitanza u għalhekk jiena dejjem nittama nistgħu naslu għal ftehim u għalhekk jiena nixtieq nilqa lill-Kummissarju Gorgeva illi f'dan il-politika tal-kwittanza li tkun tajnuna kbira għax naf li hija għandha ħiliet kbar ehm, u għalek fil-kwitanza tal-2013 naraw illi hemm bżonn nagħtu kwittanza għal dispożizzjoni għal Donita Barroso tal tal Baċet il-ġdid tal-2020 l-2014 u għallek dan huwa tħassib tagħna biex nirkonoxxu l-progress imma wkoll naraw li hemm affarijiet li nistgħu nagħtu appoġġ l kummissjoni Juncker mhux bħal business as usual. U għalhekk naraw ir-rapport tas-Sinjura Gressa bħala President tal-Komitat tal-Baċet il-grupp tiegħi ukoll jgħatu l-kontribut jo biex nkunna firmum l pozizjoniet pożizzjonijiet biex ikonna rapport b'saħħtu, imparzjali u ekwilibrat. U għalhekk rajna li kunem hemm proċess eh, fejn eh, hemm dawk il forsi du jdajfuh u aħna naraw illi l ħaddim għamson nikunu l-qofol tal-fokus tagħna u għalhekk Zoċ affarijiet minnaħa waħda għanna sorpriża kbira rajna li sna għresla kienet sposta li t-ġustifika u tispjega r-riesku ta' 10% għal settur U għalek, mson eh, li najdu illi aħna, eh, ovvjament, aħna semurru naġlu għal vota f-komissjoni u għalek, da kollu aħna rajnieħu dispeċina ħafna l-użu ta' rapport bħal dan minnaħa tal-rapporter u nittamaw illi fil-futur ma jkunx hemm ripetizzjoni ta' kas bħal dan. Kermel, un minut. Sur Kermel għal minuta, grazzi ħafna President. Il-budget komunitarju jekk naraw dak illi għalet il-qorti tal-awdituri nishtuq nirringazzaw l-qorti tal-awdituri għal valutazzjoni tagħha. Issa r-regolarità hija importanti. U l-qorti tal-awdituri taġixxi biss meta jkun hemm eċċezzjonijiet. Kwestjoni tas sussidjarità wkoll għandha lok hawnhekk u qegħdin naraw illi hemm eh, affarijiet li hemm bżonn inkopru imma li iktar minn 40 aġenziji hawnhekk qegħdin insaqsu kollha suppost ikollu taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fil-qasam ekonomiku għandna bżonn dawn l-aġenziji pereżempju l-Istitut għal eh, l-Egwaljanza fost is-sessi u għalhekk eh, ma naħsibx hija ħaġa neċessarja għalina. Do minute. Signor Toirer. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, President, kollegi, Signori, l-ewwel net, fisem il-grupp għalden nixtieq nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri illi għandu rwol deċisiv billi identifika spejjeż eh, żbaljati u jiffoka fuq dawn l-iżbalji it-talbiet tagħna dejjem kienu fil-passat li jkollna kontroll imtejjeb u eh, l komissjoni ħadet dan ir-rapport bis-serjetà u mal-Istati Membri provat timplementaħ permezz ta' mekkaniżmi ta' tiswija biex inkunu nistaw intejbu l-implementazzjoni budgetarju f-80% ġi implementat mill-istati membri din is-sena u għalhekk nixtiequ il-Komissjoni tkompli ek għax ir-rata ta' żbalji fil-politika reġjonali u strutturali kif ukoll fil-politika agrikola għada olja wis. Il-rapport l-Qorti tal-Awdituri juri illi hemm bżonn il-Stati Membri għaddu għall-azzjoni u għalhekk kienet nindirizza l-kummenti tiegħi lill-Kunsill għax ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri juri illi s-sistema ta' xiri pubbliku huwa kumpless wisq u ċerti deputati Dan għaluħ minajt laqliq, per esempio għall-NGOs il-proċess ta' xiri huwa kumpless ħafna u għalek l-NGOs huwa mħasbin u jixtuq jissimplifikaw is-sistema kollha kemmi u inneħħu xiftit mill din il birokrazija jekk se jkollna spiża aħjar din hija priorità għalina u għalhekk imżon ta' kontroll paċetarju aħjar u struttura aħjar tal-paċit tagħna biex hekk tkun orjentata lejn ir-riżultati u naf il-Kummissarju Eva se toħroġ b'xi prezentazzjonijiet nixtiequ li l-Stati Membri avvanzaw, nixtiequ niżguraw illi jekk hemm flat rate eh, rat l ispożizzjoni tar-rata bażika dawn jitlu fis-seħħ. Grazzi ħafna lis-Sinjura Karja għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-kollegi fil-Kumitat illi ħarġu b'rapport eċċellenti u kien hemm anke din is-sena kooperazzjoni eċċellenti ma naqblux fuq kollox imma waslu riżultati tajbin nixtieq nirringrazzja koll awdituri għal rapport dettaljat tagħhom. Dispeċina ngħidu li din is-sena bil-forsi se nkunu kritiċi meta naraw ir-rati ta' żballi li huma għadhom eh, għoljen uh, wis 4.7 fil-mija, ratni ma nistgħux naċċettaw il-biljuni ta' euro li huma soġġetti għal żball jew frodi jistgħu jiġu użati biex noħolqu l-impjiegi jew biex ngħinu l-ambjent, inħarsu l-ambjent u għalhekk ma nastawx nerġgħu nagħtu kwittanza lil kummissjoni. U din is-senat naraw li l-Kunsill apparentement ma jixtieqx jikkontribwixxi għal iktar demokrazija u trasparenza fil-Unja Ewropea brabta mal-kwittanza eh, uh, tal mill-2007 sal-2012 sa mill-ġdid tal-2013 imma il-Kunsillet jirrifjuta illi jirrispondi l-mistoqsijiet tal-Parlament fuq il-Baġitu għalhekk il-grupp tagħna irrifjuta illi jagħti il-kwittanza u nittama illi din il-Kamra kollha tappoġġana hija ta' skandlu illi jkomplu jiġru aċċess għal din l-informazzjoni u ma nistgħux nispjegaw u ngħidu biss illi hemm gentleman's agreement tal-2000 ta' sebajniet u għalhekk sinjuri għandna bżonn l affarijiet iktar bis-serjetà għax hekk jistħoqilhom iċ-ċittadini tagħna u u ukoll li aħna n-naqdu u nirrifjutaw din il-kwitanza ma nistawx naċċettaw il-Kunsill jirrifjuta illi jirrispondi l-mistoqsijiet tagħna għandna bżonn ta' trasparenza u kontroll. Sur stess għal minuta, grazzi ħafna, President, kollegi il-kwittanza huwa l-aħħar tal-perjodu budġetarju illi kopri eh, l-MFF li eh, kompli sal-2013 u għalek erba konklużjonijiet din ir-rata ta' zbalta ta' 4.7 fil-mija huwa rata olja wis paragun ma' eh, rata aċċettabbli ta' 2 fil-mija u għalek eh, din ir-rata ta' zbal hija komuni ehm, programmi maqsumin ta' ġestjoni x'indaqiet anki ta' 5.2 fil-mija ċifir l-Istati Membri suppost kienu jafu illi eh, mhux suppost għamu ċerti spejjeż u jiena eh, naqbel ma' Sur Kaldera li hemm bżonn li ngħaddu għall-azzjoni. Kif qalt is-Sinjura Gressle b'mod preċiż fir-rapport tagħha għandna bżonn illi sat membri jkunu responsabbli ta' dan u jekk ministri reġjonali żbaljaw u forsi mhux qed fuq il-flus kif suppost għandhom bżonn jerfgħu ir-responsabilità politika li hija tagħhom. Grazzi ħafna għal minuta u nofs il signor Valli. Grazie ħafna, Sur President. Fil-proċedura ta' kwittanza sfortunatament għal darbohra nerġaw naraw li l-proġett Ewropew qed minħabba l-interessi tal-lobby, tal-partiti u tal-membri maħloqna lebda valur miżju ta' skapitu tal-kontribwenti madwar 140 biljun euro inqas minn wieħed fil-mija tal-GDP għall-Ewropa li għandha ħafna klim imma mill lider m'għandix sinsla li eh, tkun tista' timxi fuq saqajja u allura titkaxkar u tuża ir-riżorsi biex eh, tagħlaq il-partiti lesta li taqsam it-torta għalija budget skandalużi il-partiti politiċi fl-2013 irċivew 30 miljun fil-euro u dawn huma l-ammont li maħsub għal partiti zdid b-127% bejn l-2007 u l-2013. Għalek ħaġa importanti għalina huwa li il-fondi, speċjalment dawk reġjonali, jiġu ġestiti b'mod aktar trasparenti u jgarantixxu il-prestazzjoni għal dik hija l-innovazzjoni u mhux eh, programmi fuq xogħol li madux jiġġenera xogħol jew inkella li napoġġaw proġetti għal xej. Iżda nixtieq nirringrazzja li kollegi kollha tal-Kummissjoni għal kumitat tal-Kontroll tal-Budget li qegħdin jiġġieldu l-frodu u l-korruzzjoni għalhekk jiena nittama li ħafna mill-kwistjonijiet fir-rapport ħajġu implementati mbagħad wara mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. Grazzi. Deputat Karda bassu din parte domnului Negrescu. Għandek blu card, Sur Negresco, taċċetta? Sur Negresco. Mikrofonu għakellim. Inti qed titkellem dwar il-partiti politiċi isek m'intix membru minnhom int, qed titkellem dwar il-gruppi politiċi isek m'intix parti minnhom, qed titkellem dwar flejes li ntefqu mill-Unjoni Ewropea isek inti eh, ma tmurx eh, il-bank biex isara fiċ-ċek tal-paga inti. Jiġifieri aħna rridu naħdmu flimkien sabiex l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet anzi tal-Unjoni Ewropea kun jistgħu jużaw dan il-flus eh, għal ċittadini tagħna, ma m'għandniex nieħdu dan l-aspett populist Nixtieq infakkarkom li aħna moviment politiku li twilet fl-Italja li rifjuta 40 miljun euro ta' kontribuzzjonijiet għal partiti għaliex aħna moviment u namlu kollox bġabra ta' fondi minnaħa ta' ċittadini li huma volontari. Għalek, dan huwa l-ewwel xprun tagħna sabiex nippruvaw noqorbu il-politika lejn iċ-ċittadini li wieħed jista' jiġi finanzjat modi differenti. U aħna irrifjutajna bħala delegazzjoni aħna tal-Moviment Ħames Stirel li nsiru parti minn dawn il-partitu fondazzjonijiet għaliex aħna nemmnu li hemm modi oħra sabiex nifinanzjaw l-attività politika. Grazzi. Nula un minut xi 30. Grazzi ħafna issa sura li Sis kollegi, il-rapport fuq il-kwittanza ġanni najt illi il-ġestjoni sistematika tal-rapporti eh, ġalunna n-dubbitaw fuq dan sim u jitlob eh, debattitu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea u dawn ir-rati ta' sbali mhumiex iktar aċċettabbli li jkunu ta' politika reġjonali jew ta' żvilupp rurali u l-Qorti tal-Awdituri Ewropej eh, asmet magħna dubji tagħha fuq id-dejta provduti mill-Istati membri u dan mħabba rati ta' zbali illi juri l sistema mux għat jopera sob għax repetizzjoni tal-zbali mux msowin fi żmien idajfu s-sistema kollha kemmi u juru l-sklerosi ta' din is-sistema. Il-każijiet ta' frodi l-iktar reċenti fuq l-aġenziji kif ukoll ta' swieq pubbliċi u ta' uh, konflitti ta' interess uh, minn xi esperti u għalhekk biex inkunu nistgħu nixħtu dawl fuq dan l-aċenziji illi għanda eh, taħt inkjesta fl-2011 ma natantx nafu organizzazzjoniet internazzjonali illi permettu l-fatt li konna fondi internazzjonali menaj appalt mill-2008 l-2014 ċevit b'unita ta' euro l-ola fettajt illi ma ta' legali u għalek għanna bżon tek ta' trasparenza minnaħal ta' deputata għanna bżon nitolbu għal l-informazzjoni kollha. Grazie. Uh, Donna Schmidt, un minut xi 30 des. Signora Schmidt, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Lajnuna għall-izvilup għaddit mill-Fond ta' Zvilup Ewropew u l-istrumenti tiegħu U jena naħseb li din hija xi ħaġa li ilha dejjem għandna bżonn nerġgħu naħsbuha. Ir-rata ta' żbalji li identifikata mill-qorti tal-awdituri hija għolja wis. Jekk aħna ħanhom fuq il-flus madwar id-dinja sabiex intejbu il-ħajjiet tal-individwi, il-gvernijiet hemmhekk iridu jaqblu mal-għanijiet tagħna u hemm bżonn li niksbu ċertu indikaturi ta' prestazzjoni. Jekk ma nagħmlux da ħajkonna waqfu l-pagamenti. Għalix ma nistawx inkomplu namlu ħlasijiet minnajr ma jkunx hemm responsabilizzazzjoni u studju dwar xed jiġri fil-budget nazzjonali, fil-post, bil-budgets li qegħdin natu, u dan u applikabli anka għal programmi multianwali. U l-evalwazzjoni tista' ssir biss wara tispiċċa il jispiċċa l-programm u ir-reviżjonijiet intermedji ħafna drabi ma jidentifikawx dawn il-problemi, għandna bżonn aktar skrutinju. L-IDF għandha bżonn tkun aktar flessibbli wkoll sabiex tkun tista' tagħti għajnuna sostenibbli umanitarja f'każ ta' emerġenza. Jekk naraw il-situazzjoni fil-Lampedusa, per eżempju, situazzjoni kera li hemm fil-Nepal, in-nies għandhom bżonn din tip ta' għajnuna sostenibli minn għandna, kemm jista' jkun malajr din hija għajnuna ta' emerġenza. Ma nix ħin noqogħdu nitkellmu, rridu nibatu il-flus u l-flus irridu jkunu mirati fuq ċertu proġetti speċifiċi li għandhom bżonn in-nies sabiex inkunu nistgħu verament ngħinuhom. Grazzi. 30 sekunde. Issa minuta u nofs l-onorevoli Liberatski. Grazzi ħafna, Sur President, aħna qegħdin niddiskutu l-kwittanza l-2013. Iġbiri l-aħħar sena tal- tal-qafas multinwal ta' qabel. Iżda hemm bżonn niftakru li l-Kummissjoni ta' qabel ma tixaw. Ovvjament dan huwa element importanti. Iżda l-iżjed ħaġa importanti huwa l-użu tal-fondi, kif jinġu użati l-fondi, kif ukoll ir-rata tal-iżbalji. Ir-rata tal-iżbalja hija 4 eh, sa 5% u li hija ħafna iżjed minn dak li nixtiequ. X'inhu ma l-konklużjonijiet u l-lezzjonijiet li tallimna minn din il-kriżi finanzjarja? Jiena naħseb li għandna bżonn aktar konklużjonijiet bħal daw. Issa dwar l-orjentazzjoni l prestazzjoni u r-riżultati, l-orjentazzjoni tar riżultati għawek hemm bżonn nivverifikaw x'inhuma l prioritajiet tagħna u kif nimplementawhom. Kif ukoll għanna bżon ta' metodoloġija komuni bejn il-qorti tal-awdituri u l-Kummissjoni dwar it ta' rapporti u l-użu ta' indikaturi. U jina naħseb li għawek il-metodoloġija tal-qorti tal-awdituri għanna napprezzawa issa li għaw nieqes f'dan il-rapport jew il-mistoqsija tal-nuqqas ta' bilanċ għax minnaħat nitkelmu dwar nuqqasijiet imma minnaħa l-oħra hemm bżonn li nuru wkoll fejn sar ċertu titjib. Grazzi ħafna sa' Sur Ashworth għal minuta. Sur President, aħna qegħdin noperaw BMF verament imnaqqas għalhekk il-priorità tagħna għandha tkun li nassiguraw li l-flus li fil-fatt għandna jaħdem aktar eh, sfiq għalhekk hemm bżonn ta' bidla fil-attitudni u fil-kultura fost ħafna mill-istituzzjonijiet Ewropea għal dak li hija responsabilità għal dawk l-istituzzjonijiet li għandhom responsabilità tal-infiq. Il-mod ta' kif inkejlu l-prestazzjoni għandu tkun valur miżjut u aktar valur għal flusek Jina nishtiq nirringrazzja l-awdituri tal-li enfasizzaw il-bżon ta' aktar trasparenza, responsabilizzazzjoni, disciplina budgetarja. U dan nistaw namluħ billi aħna din il-Kamra e, ikonna rwol ikbar fuq l-auditjar tal-prestazzjoni tal-kwalità u l-kwantità. Għalek jina nishtiq nejt li għandi xewqa li insibu modi sabiex naħdu flimkien sabiex e, ikonna prestazzjoni budgetarja iżjed immirata lejn ir-riżultati ikonna priorizzazzjoni aktar maħsuba u aktar valur għal fnusna. Grazzi. Akċeptazzjon <clears throat> blue card. Grazzi ħafna. Taċċetta blue card minant eh, l-Earl of Dartmouth. Grazzi ħafna tal-ħat il-mistoqsija. Sur Ashworth. Inti taqbel li meta diskutejna l-budget u l-kontroll budgetarju li inti semmejt tajjeb li fil-fat Em distak li ma nistawx naqbżuh bejn 11 stat membru tal-Unjoni Ewropea li ħalsu l-flus u l-17 il-stat membru u l-Unjoni Ewropea li jirċievu l-flus. Dik il-linja li hemm bejnietom ma nistawx eh, inneħħuha hemm konflitta ta' interess li ma nistawx naqblu taqbel inti. If you insist on Jekk inti tinsisti eh, li toqgħod issemmi dawn il-linji dawn il-frontieri qatt meħad minn ħad tikseb Unjoni Ewropea li tażel taħdem flimkien. Jiena naħseb l-aħjar ħaġa hija li naraw din huma l-elementi fejn nixtiequ naħdmu flimkien, nimmassimizzaw eh, il-affatti pożittivi u mhux noqogħdu nitkellmu fuq id-distakki u fuq l-affarijiet fejn ma naqblux. Bozz keltu jimxi primimman. Ehm, domnul Ali. Aħna nofqu l-flus u nirċievu l-flus. Issa ħana għaddi l-kelma li kellim li mis, l-Onorevoli Ali. Mr. Chair, dear Vice President Gurgieva, Mr. Caldera, Grazie a Sur President, Viċi President eh, Giorgeva, Sur Caldera. Aħna nappoġġaw il-vizjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-kwittanza eh, għal-2013 fil-rapport għal-ġestjoni ehm, nazzjonali u kontroll l-Aġenziji ewlenin li kienu joperaw fl-2013 huma koperti. Rridu noqdu attenti iżda li x-xogħol ewlieni m'għandux ikun l-infiq ta' perċentwal tal-fondi imma infiq mod l-aħjar mod sabiex jużaw eh, l-ammonti tagħhom u jagħtu valur mizjut li ċittadini Ewropej. Nixtieq nġilkom l-attenzjoni għal każ tal-Aġenzija tal-Frontex. Il-missjoni tal-Frontex hija li tikkoordina u tiżviluppa l-ġestjoni tal-frontieri skont il-kapitlu tal-drittijiet fundamentali għalhekk jiena fit-twim ta' kull sena finanzjarja irid ikun naf safej l-Aġenzija kienet effettiva u kontribuxiet għal koordinament u l-implementazzjoni ta' operazzjoni konġunti fil-frontieri esterni kif ukoll xinin intelligence li tinġabar dwar situazzjoni tal-frontieri esterni kif ukoll eh, ir-risposta maġla u l-kapaċitajiet dawn huma kwistjonijiet li fl-aħħar snin saru dejjem aktar importanti fil-brabta mal-bidla tal-istrateġija ġenerali tal-Unjoni Ewropea fuq ir-riżorsi kif ukoll l-ambjent tas-sigurtà kif ukoll problemi tal-immigranti lejn l-Unjoni Ewropea. Għalina wieħed mill-pajjiżi fejn hemm pressjoni li eh, qiegħda tiżdied ta' immigrazzjoni nixtieq nenfasizza din il-problema u li kun hemm aktar ġestjoni aħjar ta' riżorsi, distribuzzjoni bejn il-flus li ntefqu riżultati reali għanda tmexxi il-kwittanza għal sena finanzjara ta' wara grazzi. Eh, Domnu Xoltes, un minut xi tre. Issur Xoltes issa minuta u nofs. Sur President, eh, President tal-Orti tal-Awdituri, Kummissarju, nishtiq nirringrazzja għal kollegi tal-Komitat Kont eh, għal dawn ir-rapporti kif ukoll l-Orti tal-Awdituri. Aħna smajna li fir-rapport tal-Orti tal-Awdituri kien hemm kwistjonijiet importanti bħal marġni tal-iżbalji li vera tnaqqas ma mhux biżejjed Lan tal-Parlament Ewropew u li garantixxi l-użu ċar u trasparenti tal-fondi pubbliċi. Iżda dan ma ma joċ għal proġett ITER u nixtieq nenfasizza in-nuqqas ta' pjanar fl-użu tal-mezzi mill-2006 l-ispejjeż żdiedu b-6 biljun u hemm każijiet oħra ta' ġestjoni ħażina li ġew enfasizzati mill-qorti tal-awdituri. Per eżempju, il-bidla ta' riżultati tal-proġett huwa kalendarju li ma tantx huwa realistiku. Għalek forsi xi ħaġa huwa responsabbli li nagħtu kwittanza għall-2013 għal proġett ITER għax inkella isna qed ninjoraw il-konklużjonijiet tal-qorti tal-awdituri kif ukoll dak li jedna aħna stess fil-kumitat kont. Jiena nittama li il-membri ma jagħtux kwittanza għal dan il-proġett. Grazzi. de sekunde. Mr. Dartmouth, Grazzi ħafna. Fil-155 biljun euro ta' budget, hemm ħafna linji ta' budget li eh, ta' min jiddiskutihom imma għalissa jiena ħan l-idea tal-budget line dwar il-35 membru tal-istaff, inkluż 10 li huwa allokat lil president tal-Parlament. Dawn huma xinxilli ta' dak l-uffiċċju, uffiċċju li fih nifsu huwa forma ta' ta' ġojellerija. Iġbiri qed nitkellem u nixin nitkellem fuq l-ammont li jitħallas lil pajjiżi eh, kandidati u msieħba ġbir 11.5 biljun E, fil-bejn 2007 u l-2013 11.7 biljun diġaġew ġew allokati għal periodu ta' bejn l-2014 u l-2020 imma il-kuntest għal pajjiżi kandidati huwa bħalma qal il sur Juncker għan kwota fil-ħames snin li ġejjin l-ebda membri ġodda mu ħajkunu qegħdin jingħaqdu magħna fl-Unjoni Ewropea għalhekk huwa verament diffiċli nifmu għalfejn il-pajizi kandidati ħajkunu għedin jirċifu il-finanzjar ta' preadizjoni ta' dan il-livell. Fil-fat huwa diffiċli nifu fil-fat għaliex qegħdin jirċievu il-fondi ta' preadizjoni. U hemm għan-normalità hawnhekk huwa l-ammont ta' eh, fondi ta' preadizjoni lil Turkija. Il-Turkija bħalissa qiegħda tikser id-dritti tal-bniedem b'mod sistematiku u matriċ tirrikonoxxi dak li ġara mit-sena ilu. Għandek blue card. Missur Jakovtic, taċċetta l-blue card? Jakovtic, Sur Jakovtic. Grazzi tal-li accettajt din il-blue card. Min fej ġeja din l animozita kollha lejn pajjiżi li qegħdin jirċievu għajnuna għand l-Unjoni Ewropea u li huma lesti li jsiru membri tagħna. Għalfej titkellem mod daqshekk aħrax kontrihom. Aħna wkoll irċivejna l-għajnuna tagħkom u hawn aħna edinaw fil-Parlament Ewropew bħala il-kollegi tagħkom għalhekk jiena verament ma naqbilx mal-pożizzjoni tiegħek. Jiena sempliciment qed ngħid li ammonti kbar ta' flus huma allokati taħt l-istrument ta' finanzjar ta' preadeżjoni ċertament ħafna nies mhumiex konxi dwarhom ċertament mhux fil-Renju Unit u dan minkejja l-fatt bħalma qed u bħalma qal is-Sur Juncker mhux jien qed ngħidha di li l-ebda membri ġodda ma ħajinaqdu fil-ħames snin li ġejjin. Din hija xi ħaġa li ma tagħmel assolutament l-ebda sens hija ħela ta' flus u qed tantiċipa xi ħaġa li forsi jaqqas biss isseħħ. Jiena nittama l-inqas fil-każ ta' Turkija ma nisseħħx. Tieħu blu kard oħra? Mr. Kirkov. Iva, Sir Kirkov. Lord Dartmouth, inti ma taħsibx li hemm forsi tikka zaħira ta' ipokrizija fil-kontribuzzjoni tiegħek il-lejla, jekk inżommu f'moħħna il-kwistjonijiet finanzjarji li nataw li l-partit indipendenti tar-Renju Unit fl-aħħar snin, ġu inti tħossok sot fil-kummenti li qed tagħmel? I would just say one thing. Uh, Ħanajt ħaġa waħda. Dan huwa punt ta' dibattitu irħis li mandu lebda valur, lebda validità u ma jistħoqx l-grupp politiku jew l-partit politiku tiegħek u lanqas ma jistħoq lilek li bħala individu fi sitwazzjonijiet oħra nirrispettak ħafna. Mela għandek blue card oħra. Iżda nitlobkom. Ejja ħan nimxu l-qoddim għaliex issa qegħdin tard. Nixtieq nitlob is-sur Ġdekowski issa biex jitkellem għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, għalli għaddejt li il-kelma, Sinjura Komissarju, Sur President, Sinjuri. Mela, l-ewel net, jena nishtiq nirringrazzja li Sinjura Gressler għal rapport verament eccellenti. Jena ifukajt fuq l-aġenzijem 32 minnom li ħafna minnom eh, jiffaċċaw problemi kbar maħabba konflitt ta' interess, maħabba nuqqas ta' trasparenza, integrità baxxa, implementazzjoni ħażina, kif ukoll il-pjanar budgetarju ħażin ħafna aġenziji jippruvaw jikkumpensaw għal dawn il-problemi, fil-waqt li oħrajn jipruvaw isolvuhom modi inqas ta' suċċess. Għalek, jina naħseb li hemm bżonn li niposponu l-IT il-kutanza għalix il-prestazzjoni tagħhom ma kienieċ ehm, impressjonanti u lanqas fl-2014 maħat tkun impressjonanti. L-istat tal-kontijiet ta' din l-Aġenzija ma kienieċ sodisfaċenti, l-eżekuzzjoni tal-budget kien ħażin u l-Aġenzija kella problemi bil-verifika ex ante tal-transazzjonijiet u l-qorti tal-awdituri skoprit ukoll djufijiet fil-proċedimenti tal-appalti, assorbiment baxx, eccetera. Għalhekk hemm bżonn eh, ta' ħafna ħafna titjib. Minnaħa l-oħra il-Frontex li kella problemi bl-finanzjar għanda tinata l-kwittanza għalix din għanda importanza partikolari, specialment fid-dawl ta' dak li qed jiġri fil-Mediterran. Grazie ħafna s Sur Survon għal minuta u nofs. Grazzi, jena nishtiq nirringrazzja l-Orti tal-Awdituri għal-ħidma li huma għamlu fuq din il-kwittanza. Bħala wieħed mis shadows fuq il-rapport tal-Aġenzija xtaqt nifoka fuq dan fil-kontribuzzjoni tiegħi l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tiegħu nixtieq ngħid li l-grupp SND ħajkun qed isegwi il-pożizzjoni tal-Kumitat dwar il kontrol tal-budget u ħanivvotaw fuq għall-kwittanza għall aġenzija kollha ħlief li għajti. Ista nittama li l-IT kollu bżed progress fi xur li ġejjin sabiex eventualment inkunu nistaw natuhom il-kwittanza zjatar din is-sena. Issa il-grupp tal-SND i-prezenta numru ta' emendi għal rapporti orizzontali l-aktar għal dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet ta' staff Per eżempju, aħna kontra li pozizjoni ta' eh, tnaqis addizzjonali tal-istaff li morru l-in mill-miri li ġaqbilna fuqhom. Apparti dan, aħna kontra ċertu tnaqis li jfissru l-Aġenzija mhux ħajrna xela jew ħajkolla diffikultà biex tikseb il-mandati tagħha. Fil-fatt ċertu aġenziji skont in-netwerk tal-aġenziji diġa' qegħdin jiltaqgħu ma' diffikultajiet minħabba nuqqas ta' staff. Aħna nemnu li l-budgets tal-istaff għandhom ikunu ibbaza mandati fuq kif kull aġenzija trid twetta il-mandat tagħha u mhux skont ċifri arbitrarji jew inkella ktuħ jew tnaqqis arbitrarju. Aħna naħsbu li dawk l-aġenziji li jiksbu il-finanzjar tagħhom minn miżati ikollhom aktar flessibilità dawk li huma rekwiżiti ta' staff tagħhom. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Sulik għal-Minuta. Vaġana pani komisar. Grazzi, Sir President.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 Orti tal-awdituri batet 14 l-intervent l-alaf. Jiena pala deputat l parlament Ewropew mill l-istess ħaġa. Hemm ħafna korruzzjoni għaliex kulħadd jaħseb illi l-flus manna tinżel mis-sema. Iżda din hija kaza il-qorti tal-awdituri kull sena tippreżenta 14 il-talba lill-alaf hemm ħafna korruzzjoni folaf illi huwa l-aħjar eżempju ta' ġestjoni ħażina tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Dank u għal, voorzitter. En ok, ik, ik wil... Eh, grazie, president. Mela, nishtin ringrazzja l-orti tal-auditori għal rapport annwali specialment. Lex, hemm problema fundamentali fil-budget Ewropew illi semmiet mill-qorti tal-awdituri mhix ibbażata fuq ir-riżultati. Għandha tkun iżjed iffukata fuq ir-riżultati fl-istati membri jotużhom tetlifhom il-finanzamenti u hawnhekk ir-riżultati ma nagħtux kasom. Nista' semmilkom eżempju ta' żewġ rapporti speċifiċi li saru mill-qorti tal-awdituri s-sena li għaddiet fejn ir-riżultati huma tampat kbir mela għanna 5.6 biljun euro u il-budget għal l-ambjent rurali 10.5 miljon euro, 16 il-miljon euro b'kollox fis-periodu ta' seba snin tal-budget ammont kbir ta' flus mingħajr ma intlaħqu riżultati. Dan jirrikjedi ta' bidla assoluta wara riflessjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-suġġeriment tiegħi fil-Kumitat Budgetarju intlaqa naħseb jenna bżon ta' grupp ta' parir il nittama li xi darba jiġi format. Grazzi Sur Javor għal minuta nofs, grazzi Sur President, Signuri. Nixtieq eh, nixbet l-attenzjoni ta'kom għal żewġ elementi dwar il-kwittanza tal-Parlament. L-ewwel net trasparenza dan il rapport Aħna nafsu fuq trasparenza. Fadal xisir. Irridu trasparenza. trasparenza għanna bżon ta' iktar passi f'din id-direzzjoni, nix nġdilkom għall-attenzjoni ta'kom għal-fat. Aħna maħniex taħt obbligu għal negozjati f'Pariġi fit-tmiem is-sena, iżda rridu innaqsu l-emissjoni ta' dioxidu tal-karbonju illi iva ifisser Frankar Budgetarju. Dwar l-aġenziji nixtieq insemmi żewġ aġenziji Frontex u it-traġedji tal ġemat li għaddew. Il-finanzjament ta' Frontex ukoll nuqqas ta' trasparenza nistaw bess nġibu il-budget ta' Frontex eh, f'tisħiħ ta' regolħrejn. Grazzi, Sur President. Aħna pala Pepe appoġġaw il-sobiet bejn eh, il-pubbliku l-privat il-sistema hija tajba u għad ġimħeġġa li xissara f'riżultati ċittadini Ewropej. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kwittanza tal-bosta ġenziji għanna opinjonijiet kwalifikati għal tlieta minn dawn il-kontroll budgetarju jiproponi dewmien fil-kwittanza aħna nixtiequ nittolbu illi il-problemi sejħa mill-qorti tal-awdituri b'mod partikolari dawk għal-awditjar ex post għandhom jissolvew. Aħna qegħdin nistennew il-rapport tal-Komissjoni għal tlet Ima Artemis u PPPs dawn saru għabbażi tal-kwittanza mill-Komitat tal-Kontroll Budgetarju għana tlabna biex naraw x'kienu r-riżultati pratiċi sissa nisuġġerixxu illi tieħed approċ ġenerali minħata l-qorti billi nsemmu l-imsieħba kollha u il-dokumenti ta' kontroll kollha nittama il-sostituzzjoni tal- direttur ta' ITRE u għal ġestjoni li t-permettin u il-miri tagħna l-Onorevoli Kadenbach. Komissarin. Grazie President, Kommissarju. Illum Riflettejna ħafna dwar l-2013 u rajna riżultati pozittivi fil-budget. Rata ta' falliment ta' 14% mhux eċċellenti, iżda naħseb irdu nisalmu lezzjonijiet minn dan dwar il-rapport ta' kontroll kellna ħafna kooperazzjoni u rajna l-iżbalji ta' li moddi x'kienu nafu sta x'għandu jsir għal ġejjieni il-bicċa kbira parti din l-14% kien ta' riżultat pozittiv għal dastant l-aġenziji u l-istennijiet li għanna dwarhom qed jintlaħqu il-programmi qegħdin jimxu tajjeb. Nistgħu nitalmu mill-iżbalji li saru iva. Zbalji saru nitalmu ejja nitalmu minnhom. Ejja nitalmu kif nistgħu intejbu l-burokrazija ikonna ċess saħjar għal finanzjamenti Ewropej illi mhumiex lesti għal falliment Eja, nitalmu mill-izbalju, mill-successi, għanna bżon ta' kontrol tajjeb, għanna bżon ta' successi ola fil-ġejjini. Grazie, Ronald Verz, l-minuta un. Die gute Nachricht für die Kommission ist, dass die Entlastung für die Ausführung der Grazie ħafna President, Signora Vice Kommissarju il-kwittanza għal fondi ta' svilupp 8-10 jistaw jiġu maħruġa minn kejja il-rata ta' falliment olja illi saħqet fuq anke l-orti tal-awdituri l-istrument għal sistemi budġetari għanda tiġi riveduta fil-ġejjieni u għanda u kol titnaqqas. Probabilment il-Fond Ewropew ta' zvilupp għadu jiġi trattat bħala fond speċjali meta strumenti oħrajn ta' politika barranija huma parti mill-budget Ewropew. Din hija s-sena Ewropea l iżvilupp u n-negozjati għal riżultati tal-miri tal-millenju issa għandhom jiġu sostitwiti b'miri għal żvilupp sostenibbli il ftejn ta' kottonu imur li l-in mill-mira tal-2020 ħajkonna bżon ta' iktar finanzjament multianwali fuq bażi zjed koerenti u stretta biex naħu l-miri li għanna mek dan japplika għall istituzzjonijiet Ewropej u għall-istati membri. L-IDF irid ikun parti mill-budget il il-għal-ġdan jiffaċilita ġestjoni demokratika tal-finanzjamenti. Grazzi l-Onorevoli Novakov għal minu Grazie, Grazzi President. Mela. Il-Bulgarija għaddiet minn waħda mill-ar kriżi taħħa u jiena kont imwieled ġa kien hemm bosta korpi tal-gvernijiet ikollhom jiffaċċjaw problemi u anke ċittadini kellhom jiffaċċaw dawn il-problemi. Il-Bulgarija sa ila stat membru għal numru ta' snin u jiena wkoll stanajt illi kien hemm riżultati pożittivi, rajna suċċessi, naħseb li dibattitu tagħna għandu jifoka fuq suċċessi bazi tal-data tal-Kommissjoni Ewropea, il-Bulgarija tassorbi 75% tal-fondi Ewropej disponibbli. Kien hemm ċerta kritika dwar il-programm ta' żvilupp rurali iżda issa nistgħu naraw illi hemm numru ta' benefiċjarji illi ah, kellhom riżultati mill-awa. Bosta miljoni tħallsu taħt il-Fond Ewropew għas-sajt naħseb illi il-korpi u s-sistemi fil-pajizi tagħna jidher l-ħadmu tajjeb ħafna. Ir-rapporti dan sejjer juruħ biċ-ċar. Nirringrazzja l sinjora Grazzle għal professjonalità tagħha ngħaddu issa l-proċedura KHDI. L-Onorevoli Marja sal-minu. brojdre, Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση μου din την ευκαιρία... President, il-dibattitu tal-lum l-opportunità Illi nagħmel referenza għal modi tal-Nisa, l-Aġenzija Ewropea għal sigur network ta' sigurtà l-informazzjoni bazata f'Heraklion il-Greċja bħala membru parlamentari Grek rajt il-kwoti użati biex din Enisa tiċċaqlaq minn Kreta u l-Greċja kien hemm sforz mal-awtoritajiet lokali biex nwaqfu dan iċ-ċaqli kien hemm min prova jfarra kanisa fit-tnejn. Iżżom għaxra minn nies il ġewwa Kreta f'4500 metru kwadru. U l-bqija tqassamu b'nadi oħra kien hemm prova jċaqlaq enisa ġewwa Brussell tentativi ħajfallu. Sur President, il-Qorti tal auditori għandu jeżamina din is-sitwazzjoni fenisa. Il-vot favur il-kwittanza ta' Enisa. Ntafu kif votaw nitlab li kollegi l-oħra jagħmlu pali. Minuta. Dvije razričnice u jednoj minuti zaista nije huwa diffiċli ħafna illi titkellem fuq 52 kwittan rapport fuq il-kwittanza f'minuta waħda. Issa huwa tajjeb li kieku xena nistudjaw dawn ir-rapporti dwar il-kwittanza li xassew tista' titgħallem fuq il-ħidma tal-korpi tal-Unjoni Ewropea jiena tlabt għal mikrofonu sabiex inkun nista' nqajjem il-kwistjoni ta' kredibilità ta' l-Unjoni Ewropea, il-kredibilità l-ewwel qabel kollox tal-ħidma tal-Aġenzija tagħna għal dastanti rakkomandazzjonijiet kollha li jinsabu f'dawn il-proposti qegħdin hawn. Mhux biex ma nivvotawx favur il-kwittanza, iżda biex iġaluna naħsbu dwar jista' jitjieb. It-tieni problema hi meta nwaqfu l-ħlasijiet F'dan il-programmi ta' koezjoni il għaliex in-nies il-liktar li jridu l-Ewropa huma dawk li jużaw strumenti ta' politika ta' koezjoni. Minut. Il-Signor, Rivas il-minut. Ah, merci, Monsieur le Président. Grazie Monsieur Sur President. Jiena ferħana tal-rapport tal-qorti tal-awdituri, speċjalment fuq fall li nafu sow għax kien hemm delegazzjoni Ewropea illi marret kadarax u hija ġestjoni finanzjarja amministrativa tal-proġett ITER. Għax minn banda waħda din naraw il l-Kummissjoni tal-Kontroll tal-Budget ma votawx l-kwittanza fuq l-ITER imma naraw ukoll il dan huwa proġett illi eh, huwa wieħed fejn u pittos fumat għax m'hemmx trasparenza u uh, uh, bżonn nofqu ħafna plus mill-2006 morna minn 16 il biljun u huwa ta' 30 miljun euro u uh, saqsija 30 miljun iktar għal-finanzjament. Huwa kollox huwa ipotetiku u għalhekk li ma nivotawx il-kwitanza li permett jippermettu l-organizzaturi tal-liter illi iwieġbu għal eh, mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew fuq din il-ġestjoni finanzjarja u amministrativa u nara illi rapport tal-Ordi tal auditori u strument tajb ħafna biex id-deputati jkollhom eh, replika eżatt tal mistaqsijiet tagħhom. Grazzi. Mela grazzi. Signora Kadenbach, minn kejja illi inti diġa tkellem, tħanam loċa tunħallu terġa titkellem taħt keċ Grazzi ħafna, jina edha nitkellem mux biss fismi bħala membru parlamentari Ewropew, iżda wkoll fisem bosta illi għamlu kuntatt miegħi dwar emenda 27 fuq lajnuna l-refuġjati Mod partikolari fil-kamp tal-fuġġa ġewwa tinduf, nixtieq ngħid il-kollegi illi din hija emenda illi torqotni partikolarment nixtieq illi għada fil-votazzjoni niftakru illi dawn huma nies illi huma dipendenti u ilhom dipendenti għal snin fuq lajnuna umanitarja li tassa minn pajjiżi barranin ejja ma nħalluhomx weħedhom ejja nagħmlu d-dover tagħna bħala ċittadini Ewropej. Uh, E, proszę o panią poseł Silva Caldeira. Iva, grazie al signora Kadenbach. Il e, signor Silva Caldeira. Thank you, Mr. President. Honorable members. Grazie, Sir President, membri onorevoli. E permettuli. Nawza din l-opportunità biex nala l-intervent u d-debattitu b'ftit kommenti. Nirringrazzja l-ewwel net dawk tal-klim tagħkom dwar anki il-personali li hemm wara il-rapporti fuq il-budget u l-kummenti kollha tagħkom dwar l-istituzzjonijiet. Titjib fil-budget Ewropew huwa ta' sfida sfida illi ila mek, sfida illi trid titmexxa mill-Kummissjoni Ewropea, mill-awtoritajiet responsabbli fl-istati membri, iżda l-istituzzjonijiet kollha jridu jaħdmu flimkien minn dan il-lat. Minnaħa tagħna fil-qorti tal-awdituri nemnu illi irridu namlu iżjed enfasi fuq kwistjonijiet ta' performance fir-rapport annwali tagħna. Aħna qegħdin nippjanaw illi nallokaw iżjed riżorsi lil din il-kamra sabiex ikun hemm rapporti speċjali ta' kwalità għolja u li jaslu fi żmien fuq dawk il-punti illi huma l-iktar tampat għall-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha l-aħħar net sur President. Fil-waqt li nikkonsidraw ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru lil orzi Ewropea tal-Awdituri fil-kwittanza tagħha stess, nassigurakom li ħanaħdmu fil-qrib magħkom biex nagħmlu progress mill laqwa sabiex dan ikompli imexxi riżultati il qegħdin nitolbu għalihom appuntu hawnhekk f'dan id-dibattitu għaliex dan huwa għal iktar li jolqot l ċittadini tagħna mill-qrib. Grazzi mill ġdijt Grazzi fissem il-Kummissjoni Ewropea issa il-Viċi Kummissarju Ġorġeva. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna lill-membri tal-Parlament illi parteċipaw tal-dibattitu u grazzi ħafna lil daw kollha illi kontribuw Eh, fil-ħidma illi wassal dan id-dibattitu il-lejla. Aħna grati ħafna għal kontribuzzjonijiet ta'kom u kif għamilna bir-rapport tal- Orti tal-Awdituri se nistudjaw birqa ħafna rakkomandazzjoni ta' dan ir-rapport la derba jiġi votat għada u se nagħmlu kull sforz biex nimplementawhom għax fl-aħħar mill-aħħar eh, dak li jott huwa li d-dibattitu jissarra fazzjoni mill komissjoni mill-Istati Membri li mbagħad iwaslu għal titjib fil-mod kif nonfqu il-flejes tal-kontribwenti tagħna. Nixtieq nagħlaq tlet punti l-ewwel net it-talim li nitalmu mill-esperjenza ħafna tkellmu fuq dan is-suġġett dan huwa obbligu dan huwa dmim minn naħa tal-Kummissjoni u anki f'dawn il-programmi ta' ġestjoni maqsuma f'partnerjat mal istati Membri ġifieri nitalmu mill-esperjenzi pożittivi u li talmu mill-esperjenzi negattivi u nixtiequ tassow illi nkomplu f'dan l-ispirtu biex hekk nkunu nistgħu identifikaw dak li jista' jaħdem sew u nożżuh u s-suċess iwassal għal suċessi oħrajn u għalek nitalmu minn dak li eh, forsi ma tanċu għatajb u niprofaw nsowu l-affarijiet. Nċattini kumment tiegħi issa fuq il-kwistjoni tal-metodologija. Aħna edin f'mument kruċali fejn għedin naqbżu biex nipprovaw namlu bilanċ bejn il-miżuri taħt il-konformità u miżuri um, skont il-performance, skont l-imġiba. Ġifiri din il-kultura imbutata lejn ir-riżultati li diskutejnieh dan is-suġġett ukoll miex ħaġa ta' xejn u miex ħaġa faċli lanqas li wieħed ikejjel din il-performance f'ċerti oqsma pereżempju parteċipazzjoni fl-iskejjel huwa faċli li nkejlu l-impatt tal-investiment fl-SMEs fuq l-impjiegi u mbagħad kabbir tal-ekonomija huwa iktar diffiċli. Li wieħed ikejjel kif il- triqat f'żoni rurali wassala l-inklużjoni ta' dawn in-nies li jgħixu f'żoni rurali u l-kontribuzzjoni tagħhom fl-ekonomija u iktar diffiċli għalhekk dejjem huwa hemm riskju meta eh, naslu għal performance li nifokaw il-flejes tagħna fuq dak li huwa faċli wieħed ikejlu u mhux dak illi jgħod l-iktar għall ċittadini tagħna u l-ekonomiji tagħna għalhekk jiena tassew nilqa' Eh, impenn mal-orti tal-auditori u mal-Konsil mal-Parlament biex naħdmu fuq il-performance għax dan qed intenniħ għax jekk nagħmlu l-affarijiet kif suppost ikun ta' benefiċċju kbir għall-ekonomija tagħna. Jekk niżbaljaw, allura inna kull smerija u għalhekk għandna bżonn naħdmu flimkien biex ikoll metodoloġiji tajbin u hekk dan ikun eżerċizzju ta' talim u nivjaġġaw flimkien lejn din l-esperjenza nasal l aħħar punti għaj tiret wieħed fuq eh, l lil dawk illi tkellmu fuq il-benefiċċji li eh, l-Franzament Europa weġib eh, miegħu dawn huma normi jiena kont fil-Latvja xi jumejn ilu u l-President tal-Komitat Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej għalli kemm fil-Latvja wieħed ma jkunx jista' jirrikonoxxi l-iskejjel illi eh, wirtu mill l-epoka antika issa l iskejjel huma sbieħ ħafna effiċenti mill-għat enerġetiku tmimija minn dawn l-iskejjel bil-fondi Ewropej. Issa l-Latvja iktar eh, f'kunness ma l-bqija tal-Ewropa, mħabba aeroport ġdid u fil-belt fejn il-President kibret l-qasbis li jista' jirrikonoxxi il- il pajzaċ għax issa kollox huwa iktar modern u il-belt huwa post fejn u pjaċir li wieħed jgħix għandi l-esperjenza ta' pajjiżi u kollu lek meta nitkellmu fuq il-budget Ewropew iva 4.7% ta' żbalji u parti eh, ta' kasi ta' frodi imma 95 0.3 fil-mija kien suċċess u għalek aħna għanna bżon nsaħħu dan il-budget tagħna kemm jista' jkun u għalek, Sinjura Gressle dak li int għamilt u għamiltu moċċar u professjonali u hekk kien kol il-xol tal-rapporters u ta' shadow rapporters aħna grati ħafna tal-isforzi kollha ta'kom. U jiena semmur lura l-kollegi tijat tal-Kommissjoni dan l-impen dirett u sempliċi namlu użu aħjar tal-flejes tal-kontribenti tagħna. Grazzi ħafna. Flagodarja, thank you much indeed, uh, Madam Commissioner. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju, fisem il-Konsil il Ewropew is-Sur Janis Reyes issa. Nadilek il-kelma. Augst godātie klātesošie, Grazzi ħafna, President, onorevoli deputati, eh, signuri. Dan id-debattitu ju wera illi aħna wkoll mħazbin fuq ċerti kwistjonijiet. U għanna bżon nafdaw fuq ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri. Hemm ħafna x'namlu mhux biss eh, permezz ta' kummenti kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Meta niġu biex nitkellmu fuq il-kwittanza tal-budget tal-Kunsill u Parlament nixtieq nisħaq illi il-Kunsill qed jirrispetta d dmirijiet tiegħu skont l-artiklu 319 ta' TFEU. Aħna lesti niddiskutu il-mekanizmu permezz tal ma nkunu nistaw nikkooperaw bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Ħadna nota wkoll il-modus vivendi tal-Kummissjoni, anzi tal-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' Ottubru ta' 23 ta' Ottubru. Meta ftaħna il laqgħa tal-Komitat ta' Frar, il-President tal-Komitat, il-Sinjura Gressler, semmiet illi rata ta' zbali tal-Latvija fost l-iktar baxxi fl-Unjoni Ewropea u wieħed fil-mija jiena nifhem it-ħassib tal-deputati parlamentari tal-Parlament Ewropew mħabba rata għolja ta' zbali u l-Konsilji dispeċiħu kol b'din is-sitwazzjoni u għalhekk aħna rakkomandazzjoni tagħna tkun meżuri ta' tiswija u ta' prevenzjoni biex intejbu s sitwazzjoni Nixtieq ukoll nżid illi bosta kellima qalu illi qegħdin nitkellmu fuq il perjodu tal-ippjanar ta' qabel u nistennow dawn il-proċeduri li sta' huma msaħħin li kunem hemm kontrolli iktar stretti, iktar severi li jiġu inklużi fil-periodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u dan iwassal għal rata iktar baxxa ta' żbalji Eh, nalaq billi nenfasizza il budget Ewropew huwa strument importanti biex nkunu nistaw nilħuqu l-għanijiet komuni tagħna. Għandna bżonn ta' riżultati tanċibli, għandna bżonn ta' tkabbir, impjiegi kif ukoll investiment. Għandna bżonn tassow illi ikonna spiritu ta' imprenditorija u jkollna iktar kompetitività. Ma nistawx għanna bżon nefaw responsabilta tana għal kull euro mi ċittadini tana u għanna bżon u kol nikontraw il-fondi destinati għal zazax u għanna bżon intejbu l-użu tal-fondi biex biex ikolna riżultati mistennin. Eh, Sur President, ringrazzja u kollegi, nishtiq ringrazzjakom tal-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna Sur Ministru, issa r-rapporters jekk joġobkom. L-ewwel net. Il-Sinjura Ingeborg Gressle, jekk joġbok. Sur President. Grazzi ħafna ta' daw il-klim ġentili tijak u ovvjament nittama illi żomm il vedit tijak u aħna jina grata ħafna li inti ġejta unnek, mux kull presidenza għamletek ġiet fosna unnek u inti għad bitċar fejn illi aħna nistaw nafdaw fuqek u fuq suċessuri tijak. Dan huwa sinjal qawwi ħafna l-presidenzi li jiġu wara ta'kom. Mela, kulħadd kellem fuq tendof. Imma ħadd ma qal illi hemm bżonn li naqsu l-għajnuna, dejjem ngħidu illi għandna bżonn ikollna xi tip ta' ċensiment biex naraw kemm hemm nies hemmhekk u jekk taraw ir-rapporti hemm nuqqas ta' ċensimenti hemm din il-kritika wkoll min naħa tagħhom u għalhekk aħna nixtiequ nħallsu ma' lin-nies fiżikament li jeżistu dan huwa żball wara kollox. Aħna ma nix intenzjonijiet ħżiena il-qed nipprovaw innaqsu il-politika jew nbidluha imma ma rridux laqqas inżidu lajnuna l-nis li ma jeżistux hemm bżonn illi nizgoraw ruħna li hemm refuġati nafu li qegħdin f'kundizzjoni ħsina ħafna imma dun nafu min huwa hemm għax fil-futur wara kollox dan huwa eh, dawn huwa fles tal-Komunità Ewropea u l-affarijiet fil-passat ximdaqiet marru zmeċu il-Kummissarju Giorgeva tkellmet ukoll fuq dan il pontu għallek. għalhekk hemm nies li jistgħu kollaboraw dak li għadni kemm għadtu għalhekk għandna bżonn żguraw ruħna illi nħallsu lil min nafu. Jgħat hemm. u għalhekk l-emenda mhijiex tajnuna mussetejn lill unjoni Ma rridux eh, nfixklu li mija l-intenzjoni, unbat immorru għal ġestjoni maqsuma, ġifiri għanna bżon nikona sistema ta' kontroll li għet ikun jista jafda. U għalek nsaqs il-Komissjoni biex tamel taħħa ir rizervi li għanna fuq il-ħlasijiet dejjem bil-valur miżjud dan irtikun eh, punt importanti ħafna il valur miżjut importanti ħafna għal futur. Grazzi ħafna l sinjura Gressle. Issa nagħdi l-kelma l sinjura Martina Dlabajova. Grazzi ħafna President, jiena kuntenta ħafna illi stajna nisima illi l-kwittanza miex ta' tintem għadha dan huwa proċess u medda twila ta' żmien u fir-rapport tiegħi fil-passat u l-valutazzjoni tal-fond tal-iżvilupp huwa marbut mal-futur ta' dan il-fond. Ir-rapport tagħna jagħti preferenza għad definizjoni preċiżi trasparenti tal-prioritajiet ta' sviluppi fil-futur ta' dan il-fond. Nixtieq intenni tliet punti jew lenin l-ewwel net. Strumenti finanzjarji hemm bżonn ikunu paragonabli għal dawk użati fil-qafas finanzjarju sal-2020 dan ifisser li kun hemm iktar effiċenza u iktar trasparenza. Tini punt tiegħi. Riskju ola ta' fil-pajjiżi eh, ta' beneficjarju għalhekk għandna bżonn adattaw ir-rapporta ta' il-fatt. Tielet punt issa. Niproponi li il-Fond ta' Svilupp Ewropew hemm bżonn jisir parti integrali tal-Baġġit tal-Unjoni Ewropea ġifiri ikun iktar flessibli biex hekk il-flejjes kollha jiġu użati mal-ewwel u skont is-sitwazzjoni. Nixtieq nirringrazzja l qorti tal-Awdituri, l-Kummissjoni għall-kooperazzjoni li kellna u l-mistoqsijiet kollha eh, kelli tweġiba għalim, u lek nishtiq nirringrazzja segretarjat tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget u nishtiq nirringrazzja u koll il-grupp għalde, il-tim tijaj u kollegi kolla tal-Komitat u il-kollega tagħna Sinjura Gressle. 52 rapporti ġew imresqin illum u għalhekk kull ġimgħa rapport u għalhekk għandna bżonn neżaminawhom eh, f'perjodu qasir ta' żmien biex hekk il-Kumitat nuru li għamel xogħol tajb ħafna dan il-Parlament u l-Unjoni Ewropew. Jiena ferħana ħafna li jiena parti dan il-Kumitat nixtieq nirringrazzja li xadew rapport skolla għal kooperazzjoni tagħhom. Ir-riżultat huwa li ma kienx hemm emendi mibgħuta mal-verżjoni ħarrija tat-test. Esperjenza tajba ħafna għalija. Grazzi ħafna lis-Sinjura Martina Dlabajova, issa is-Sur Ġil Parnio, Sur President, Sinjura Kommissarju, Sur Presidentu fil-fiċċju tiegħu, Eh, kemtejn biex nirrispondi forsi jom kompanja ħanajtek ċerti interventi fuq il kwittanz tal-2013 għal dak li l-Parlament Ewropew. nowel nek nixtieq nitratta il-Lux Prize, il-Premju Lux. Iva bżonn defenduħ għax dinja ġraja veniment eh, sabiħ ħafna tal-Parlament Ewropew li fl-aħħar mill-aħħar tippermetti permezz ta' dokumentarji illi u kol impoġġu eh, unskattaw forsi eh, l-affarijiet negativi ta' soċjetà tagħna. Aħna ndefendu il-premju Lux għax tagħmel parti mill-identità kulturali tagħna. Nasal għattini punt, nishtiq nidefendu kol dan il-proġent tal-dar tal-storja Ewropea, mux bħalma jgħidu xiħut ġifiri li jishtiqu li umarbu dan il-proġett, anzi, għanna bżon dik sentenza sabiħa ta' poplu minajr tifkira u poplu minajr futur u għalek għanna bżon id-defendu dan il-proġett tan sabiħ li huwa dar tal-istorja Ewropea. Niġi għattilet issa kumment tijaj fuq is-sur Valli. Sur Valli għalinna li għanna bżon il-naqsu jew forsi nwafqu il-finanzjament għal fondazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej. Din hija id-demokrazija li qed niddefendu. Aħna Mhux biss għandna esperjenza politika lokali bħal forsi il-Moviment 5 Stelle fl-Italja, imma aħna aħna nippropaw nesternaw internazzjonali u għalhekk id-dibattitu tagħna irid imur mit mitħassib lokali tagħna permezz tal-finanzjament tal-fondazzjoni aħna nipparteċipaw u nagħtu ħajja lid-demokrazija Eh, kif ukoll dik fuq livell Ewropew. Nixtieq imur lura sal-polemika li smajna qabel min-naħa tal-Lord Dartmouth illi tkellem fuq il-kabinet tal-President u attakkah xi ftit u għalhekk nixtieq dan l-emiċiklu hemm bżonn illi ma nipprovawx narqu bil-rapporter eh, b'dawn il-klim populisti li smajna u għalek naħseb illi il-rappresentant tal-ICR Sur Kerkov għal dak li suppost ngħidu l-ipokrazija tal-prezenza u partecipazzjoni tal-UKIP hawnhekk f'din il-Kamra u għalek permezz din ir-rapport għana din ir-rida ta' trasparenza kif għad fil-bidu tal-interventi għaj u wissa wara din dan il-ritrat għanajdu l-wek fil-qafas dan il-rapport ta' kwetanza tal-2013 hemm triq qudiemna kif qal François Mitterrand fejn hemm irrieda hemm it-triq qudiemna u naħseb illi din hija ta' waħda ta' trasparenza u nkomplu għaddejjin bid-deputati kollha Ewropej li jixtiequ jagħmlu hekk. Eh, merci beaucoup, Monsieur Député. Grazie, ħafna, Sur Deputat. Mela, issa dil-kelma li sur Vistizen. Dik joġbu. Mr. Vistizen is absent. Mux jgħat fil-kamra, il-sur Vistizen. Gosovani. Mela. Wasalna għal tmim tad-debattu nivvotaw dawn ir-rapporti kollha għada. U issa mmorru għal punt li mis fuq l-agenda tagħna ir-rapport mis Sinjura Moran Chartier fuq il-prefinanzjament tal-programmi operazzjonali appoġġjati inizjattiva favur l-impjeg taż-żazax.